fl-aħħar punt tal agenda konna daqsxejn tard. Da kif isser illi per eżempju Konstantino lanqas biss irċieva twiġiba l-mistoqsija. Għalhekk jiena ser nipprova minn issa il-qudiem nibda fil-ħin. Tassew ser nipprova nagħmel dan u nibda fil-ħin eh, għal-kem dan mux fil-kultura tijaj, pero tassew ħan iprofa namel dan. Mela, ħanibdew mill-ewwel dwar it-tixrid ta' data satellitari ta' osservazzjoni ta' dinja skopijiet kummerċali. Fil-fatt il-Kummissjoni ser eh, tibda bil-valutazzjoni ta' l-impatt. Ma nafx min eżattament mill-Kummissjoni ser jagħmel din il-prezentazzjoni. Fil-fatt is-Sur Augusto Gonzales Hernandez. Fidik. Grazzi. Eh Eh, bla dubju dak huwa ismi, Sinjora President, u ippermettu li li fil-ftit żmien illi għanna għawek eh, naddilkom il-messaċ prinċipali li ħareġ mill-valutazzjoni ta' l-impatt naħseb illi ta' min weħet jgħid illi l-osservazzjoni tad dinja u servizzi u prodotti relatati magħhom huma importanti għal eh, pjanar urbani eh, eh, tal-bliet, ġestjoni ta' dizastri, sigurtà u difiża. Is-settur huwa wieħed żgħir, jiġifier in numru ta' kumpaniji li huma attivi f'dan is-settur marbuta ma' dan is-settur jammontaw għal madwar 300 u ma jagħmlu affarijiet differenti. Il-numru ta' kumpaniji, dawk il-numru ta' kumpaniji illi l-aktar jinteressawna huma madwar 100. Dawn huma dawk il-kumpaniji li jużaw l-data satellitari ta' osservazzjoni tad dinja li jagħmlu eh, jħorġu b'mapep, huma impenjati fil-kartografija u b'kollox jimpjegaw madwar 5,000 persuna it 300 kumpanija kolla kemm u design, disaw design fil fatt 99% fil-fatt huma SMEs u 67% fil- huma mikrokumpaniji. Jiġifieri dawn għandhom 10 persuni jew inqas jaħdmu fihom. Din hija informazzjoni importanti għaliex taffettwa dak li wieħed jista' jagħmel b'dawn il-kumpaniji tant żgħar, wieħed jista' jikseb minn dawn il-kumpaniji għal dik li informazzjoni. Dan huwa settur importanti ħafna illi laħħaq ma' 7 miljun 700 eh, miljun euro fi tħul mill-bejħ u fil-fatt dan et eh, il-ħaq għal 7% per annu per annum dan huwa tajjeb iżda ir-rata ta' tkabbir fl-Istati eh, Uniti hija ta' madwar hija ta' madwar 9 eh, fil-mija. Fil-fatt, dan jibbaża fuq il-data satellitari ta' rezoluzzjoni olja l-HRSD. Li ma nafux huwa kif dan huwa distribwit bejn l kumpaniji li huma involuti f'dan is-settur. Eh, probabbilment u aħna u nibżaw illi hemm numru sajr ta' kumpaniji illi qed jirċivu l-introjtu huma. Il-kwistjoni hija din illi l-HRSD, din id-data satellitari ta' rezoluzzjoni, għolja hija ġestita mill-gvernijiet. Kull fejn hemm eh, satellita illi tista' tipprovdi din it-tip ta' data satellitari, eh, l-awtoritajiet nazzjonali eh, tippruvaw jikkontrollaw dan is-settur minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Walhekk hemm tħassib illi uħut minn l-affarijiet illi qed naraw m'għandhomx jidru. Dan huwa minnu kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill l unjoni Ewropea. Dawn huma l-fatti u għalhekk eh, għal eh, dan il-valutazzjoni ta' impatt għamilna analiżi tal-karatteristiċi tas-sistemi illi attwalment jintużaw fih dan l-Unjoni Ewropea hemm tliet stati membri, forsi erba' illi jużaw din li li għandhom dawn is-sistemi ta' rezoluzzjoni olja u li għandhom miżuri ta' ġestjoni ta' data għal dawn it-tip ta' sistemi. Laħareċ kien illi memx ftejim komuni ta' xinni il-rezoluzzjoni olja l-high definition fil-fatt il-negozji ma jafux eżattament xini din l-HRSD. Walek mu miex ċerti meta ikunu jridu jixtru din it-tip ta' data jekku miex suġġetti għal kontrolli jew le. Barra minn hekk skoprejna wkoll illi sistemi eżistenti għandhom livell ta' trasparenza differenti. Iva hemm u jeżistu daw il-kontrolli iżda il negozji mhux neċessarjament jafu meta ikollhom isiru dawn il-kontrolli u x'inhu l-kriterji li uh, jidħlu meta tixtri din l hrsd jekk jiex meqjusa bħala uh, sensittiva dik li hija sigurtà jew le. Serna nafu ukoll illi meta tkun trid eh, ikollok aċċess għal din it-tip ta' data jekk inti tkun qed tkun kontrollat jew jekk ma tkunx tkun ma tkunx kontrollat jekk inti għandek xi stat membru ieħor illi Eh, eh, ikun jaf x'qed jiġri. Pereżempju, inti kumpanija żgħira tixtri d-data fi stat membru partikolari, llum il-ġurnata m'hemmx xejn xi waqqaf lil stat membru ieħor milli jikkontrolla dik it-tip ta' data. Jiġifieri m'hemmx Eh, ċirkolazzjoni libera ta' din l-HRSD u l-istess japplika għal mm, data ta' rezoluzzjoni medja jew baxxa. Illum il-ġurnata jekk inti ma tmurx għal high resolution iżda tmur għal rezoluzzjoni aktar baxxa illi eh, l-lum jam jusa bħala sensittiva dik li sigurta meta tixtri din it-tip ta' data xorta waħda m'għandekx garanzija illi inti tista' tiċċirkola liberament b'din it-tip ta' data. Barra minn hekk hemm element addizzjonali li ħareġ mill-istudju tagħna. Minħabba illi sistemi nazzjonali li jeżistu illum ġew mfassla għal skopijiet nazzjonali, donnu hemm effett sekondarju fuq il-mod kif jiġu trattat il-kumpaniji u fejn jinsabu dawn il-kumpaniji. Il-konsult il-konsulent estern għalilna il 60% tal-kumpaniji ta' dan it-tip jinsabu iffukati fi tliet stati membri li jagħmlu użu minn sistemi ta' rezoluzzjoni għolja u li għandhom sistemi ta' kontroll għal aċċess ta' din id-data. Issa, il-fatt huwa illi l-ammont ta' HRSD hija hija kontrollata, hemm ċerta restrizzjonijiet eh, fuq dan il-kontroll. Dan eh, fil-fatt hemm il-konsulent għalilna illi hemm biss wieħed fil-mija eh, ta' din id-dejta illi hija ristretta minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Għalhekk nistgħu nikkonkludu illi minkejja illi hemm ċerta diffikultajiet fit-trattament u l-ġestjoni ta' data fl-istati membri differenti, fil-verita din miex problema għaliex hemm ftit ħafna uh, ta' din id-data li hija ristretta u għalhekk din ma tafetwax in-negozji. Għalhekk provajna naraw jekk danux il-każ permezz ta' konsultazzjoni aħna ovvjament bħala kommissjoni għanna kuntatti mal-industrija iżda milna u koll surveys ta' reach online fost il-kumpaniji illi nafu jew ħsibna illi aktarx jamlu eh, ġestjoni uh, u jużaw l-HRSD. Aħna milna dan l-istarriċ fost 47 kumpanija, membri tal-Assoċjazzjoni ta' Remote Sensing Companies, il resk u fil-fatt 20 minn daw il-kumpaniji wieġbu. Eh, forsi din jidrilkom numru baxx ħafna, ista meta wieħed iqis il numru komplett ta' kumpaniji involuti uh, eh, fl-HRSD huwa 120, allura 20 huwa kampjun rappreżentattiv. Uh, wieħed uh, kif jimmaġina il-numru kbir ta' dawn il-kumpaniji jisibu diffikoltà fil-ġestjoni ta' dawn l-HRSDs. 15 minn dawn l-20 uh, eh, tal-kumpaniji eh, għalu uh, stqarew illi għandhom diffikultajiet iżda ma jafux eżattament minn fejġejjien daw id-diffikultajiet. Erba minnhom irnexxilhom jidentifikaw il-problemi bħala marbuta mas sigurtà u il-kumpaniji li faq li kienni jifdal tawna raġunijiet oħrajn. Għalhekk jider aħna jidrilna illi minkejja li n-numri huma zar, xorta waħda hemm persentaġġ kbir ta' kumpaniji li qed jesperjenzaw problemi fl-aċċess għal din it-tip ta' data. Mbagħad ikkonsultajna wkoll dawn il-kumpaniji rigward l-interess illi kun hemm xi tip ta' ftehim komuni fuq uh, il-definizzjoni tal-HRSD u jekk għandux ikun hemm sistema trasparenti illi tippermettilhom li jkunu jafu li huma il-kriterji illi jiddeterminaw jekk data titqisx sensittiva f'dik li hija sigurtà jew le. Għamilna saqsejnihom xi mistoqsijiet dwar dan il-punt u il-maġġoranza il-kbira kienet favur dan. Fil-fatt 12 minn 20 ħassew illi tkun vantaġġuża eh, jekk kollna definizzjoni ta' xini eżattament l-HRSD. U 14 minn 20 għallu li tkun idea tajba jekk ikun hemm kriterji komuni jixtiequ jkunu jafu meta din id-data għandha tkun ikkontrollata u meta m'għandix tkun ikkontrollata. Fid-daw ta' dan kollu l-Kummissjoni suġġeriet fil-valutazzjoni tal-impatt illi niżviluppaw approċċ illi jistabilixxi limiti dwar dik li hija l-HRSD. Biex bekk ikun hemm ftehim komuni ta' xinni r riżoluzzjoni għolja. U anka tipprovdilna definizzjoni komuni ftehim komuni ta' x'mhuwiex HRSD, x'mhuwiex uh, data satellitari ta' riżoluzzjoni għolja. Barra minn hekk ikollna wkoll definizzjoni illi il-data ta' rezoluzzjoni medja jew baxxa jaqgħu barra minn din il-kategorija. Jiġifieri importanti li wieħed ikun jaf x'jista' jiġi kontrollat u anka x'ma jistax jiġi kontrollat. Dan huwa ferm importanti għan negozji. It-tieni element ta' din it-tip ta' approċċ moderat huwa li nistabilixxu ċerta' proċeduri ta' kontroll simili, mhux identiċi sa simili, sabiex nippermettu l negozji li jkunu jafu kif ser tiġi ġestita din it-tip ta' data u kemm rrit eh, jgħaddi żmien sabiex huma jiksbu riżultat jekk il-data satellitari tkun trid tiġi kontrollata. Fl-aħħar l-approċċ illi ħatadotta il-Kummissjoni. L-ewwel qabel kollox ser niżguraw illi d-data illi miex ta' rizoluzzjoni għalja b b'mod eh, liberu u d-data ta' rizoluzzjoni għalja eh, li trid tiġi kontrollata, tiġi kontrollata darba u meta tiġi kontrollata darba din tista' terġa' tiġi ċirkolata b'mod ħieles. Issa, xi kelma dwar kemtejn dwar l-impatt Aħna minna analizi ta' din il-problema u modi kif nistaw eh, nanalizza, eh, kif nistaw eh, nsolvuhom dawn il-problemi. Mela, xinu l-impatt biex rajna x'kien l-impatt kien diffiċli ħafna dan għaliex qed nitkellmu dwar kumpaniji żgħar ħafna. Barra minn hekk aħna bħala parti mill-kwestjonarju tagħna ikkontattjajna personalment lil kumpaniji u saqsejnihom jekk hux possibbli illi jikkwantifikaw l-impatt li bidla jista' ikollha eh, fuq is-settur. Issa huma qalhom li qalu illi m'għandhomx lodot biex jistgħu jagħmlu dan. nagħna kollu huwa importanti illi nassu għal xi tip ta' konklużjonijiet. U fil-fatt faċli li wieħed jikkonkludi mill-analiżi li għamilna illi jekk ma nagħmlu xejn, il-problemi li identifikajna ser jibqgħu jippersistu. U ħareġ b'mod ċar mill-konsulent tagħna illi jekk aħna nħallu is-sitwazzjoni hekk kif eh, hemm ħafna probabilta illi l-HRSDs jirġaw jibqaw jizġu zviluppati uh, eh, ikun hemm iktar stati membri li qed jiżviluppaw eh, is-sistemi tagħhom u bekk il-problemi eżistenti ser jiġu aggravati. Dan ifisser għan negozji iż-żar illi ser iġarbu aktar spejjeż għal huma m'għandhomx garanzija fil-każ ta' rezoluzzjoni għolja illi il-prodott ser jiġi imqassam f'ħin f'waqtu. Jiġifieri il-konsumatur il-kumpanji ma jkunux jistgħu iwedu l konsumatur illi ser jatuh l dejta meta il-konsumatur kollu bżonna. Għalek, ikkonkludejna illi għalkemm il-definizzjoni komuni flimkien ma' proċeduri komuni u illi nistabilixxu uh, biliġi uh, uh, illi jkunem ċirkolazzjoni ta', data mhux ser tbiddel biżejjed is-sitwazzjoni. Alex, Signor President, bħala konklużjoni nixtieq niġbet l-attenzjoni li kulħadd illi l-Unjoni Ewropea mhux qed tagħmel xejn differenti minn dak li għamlet li għamlu l-Istati Uniti 20 ta' snin ilu. Nafu illi l-Istati Uniti huwa pajjiż predominanti f'dan il-qasam, però il-leġizlazzjoni tal-1998 teżisti din evolvit ma' żmien, però minħabba Pero hemm il-bżonn li noperaw taħt odda, biċċa odda legali waħda li tpoġġi l kulħadd fuq l-istess pjan meta għet nitrattaw din il- id-data satellitari ta' rezoluzzjoni olja. Ovvjament, nafu li fl-Istati Uniti ċerta miżuri aktar aggressivi li huma favorevoli għan negozji. madanakollu kollu, il-kumpaniji mhux qed jingħataw għafas, jiġu provduti b'qafas regolatorju wisq differenti. Naħseb dak kollox, Sinjura President, minna ħatijaj u nirringrazzjak. Grazzi ħafna se ngħaddi l-kelma l Sur Nielsen, ir-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nirringrazzja lil kummissjoni għal din il-prezentazzjoni. Nafu li dan il-qasam spazjali u s-servizzi li jiġu prodotti f'dan il-qasam l-użu ta' data satellitari għanda s-saxħa illi tikkontribwixxi għal tkabbir ta' l-ekonomija Ewropea. Dan huwa settur illi fih mandux ikunem kompetizzjoni fuq livell nazzjonali. Għalhekk kooperazzjoni bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa utli. Għalet tajjeb il-Kummissjoni illi dan huwa settur matur, żviluppat, u għalhekk issa nistgħu naġixxu u nippruvaw nevitaw sitwazzjoni fejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħmilha diffiċli ħafna għal kumpaniji illi kollhom aċċess s suq Għalek emżon illi anka nevitaw problemi a posteriori fuq livell Ewropew biex nirranġaw is-sitwazzjoni. Eh, dan kiku ikun aktar diffiċli. Barra minnek hemm pajjiżi terzi illi eh, bħalma qalet il-Kommissjoni huma involuti. Għalija il-proposta tal-Kommissjoni hija tidher interessanti, però mhux qed nieħu pożizzjoni għaliex nixtieq nidħol iktar fid-dettall fuq dan is-suġġett. Nifhem x'inhi s-sitwazzjoni fil-Kunsill, naf illi hemm ostaklu li eh, ma nistgħux nelbu qed nistennew anke studji min-naħa tal-Kummissjoni, però dawn l-istudji li saru iridu jiġu valutati. Il-Parlament għadu maħax pożizzjoni fuq din biċċa leġislazzjoni ma dan ukollu l-approċċ tiegħu waħed miftuħ. U eh, ser nkun qed nistenna eh, minn sabiex nisma' dak li għandha xi tgħid il-Kummissjoni. Is-suġġetti li semmit il-Kummissjoni mhux ser noqgħod nidħol fid-dettall, però il-konsultazzjoni mal-kumpaniji interessati kienet utli ħafna, mhumiex ħafna il-kumpaniji li huma eh, interessati direttament. Madana kollu huma ħafna il-numru ta' kumpaniji illi huma interessati li jirċivu din it-tip ta' data. U għalhekk huma uh, jixtiequ jirċivu din it-tip ta' informazzjoni qed nirreferi hekk għal kumpaniji klijenti. Għalhekk issa f'dawn ix-xhur qed nippruvaw nirriflettu biex naraw kif nistgħu niżviluppaw sistemi ġodda eh, fiħdan dawn il-kumpaniji għal ġestjoni ta' din id-data satellitari. Per eżempju, dan jista' jgħin fis-settur tal-loġistika u tat-trasport. Irridu noqogħdu attenti ħafna anka meta ngħidu illi il-parti l-kbira tal-kumpaniji qed jappoġġaw dan għaliex jekk qed ngħidu 12 minn 20 jappoġġaw din l-idea noqdu eh, eh, noqogħdu attenti eh, bil-użu tal-kelma maġġoranza. Iva, dejjem meta ngħidu il maġġoranza l-kbir, il-parti kbira l-maġġoranza tkun frażi li kolla impatt, pero rridu noqogħdu daqsxejn attenti u nkunu kawti. però ser nkun qed nistenna li naħdem mill-viċin mal-Kunsil u mal-Kummissjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van Nistelrooy. Grazzi, Signora President, nitkellem bil-sin pajizi, l-Olandis. U nistanejt li u ta' pjaċir li wieħed jara kif qed jiżviluppaw l-affarijiet f'dan is-settur. U importanti illi dan il-kumitat, il-kumitat tas intern, jifem illi jekk hemm bżonn li tittieħed azzjoni, l-azzjoni tittieħed mill-aktar fis possibbli. Għaliex hemm il-possibilità hawnhekk illi l-affarijiet eh, jiġu faċilitati sabiex il-kumpaniji jikbru sfortunatament aħna ġiġa ma ibbenefikajniex minn ċerta vantaġġi. Għaxar snin ilu l-Istati Uniti ibbenefikaw mill-fatt li huma kienu fost l-ewwel li żviluppaw teknoloġija f'dan il-qasam. Però issa s-suq huwa wieħed frammentat ħafna u hekk il-kumpaniji tagħna ma jistgħux jibbenefikaw. Issa però għandna iċ-ċans illi natu il-possibilità li kumpaniji illi jikbru u jiżviluppaw f'dan il-qasam tal-komunikazzjoni. Għalhekk iva hemm bżonn li jkunu nafu iktar, ma dan ukollu hemm bżonn li nieħdu azzjoni. U l-Ewropa permezz tal-standards tal-mobile phones tagħha kienet fuq ta' minn ta' qudiem Is-suq intern issa don waqaf però jiżviluppa. Għalhekk hemm bżonn illi f'dan il-kumitat inqisu dan is-settur. Uh, naf illi għaddejjien xi eh, għaddejja xi ħidma mal-Komitat ITRE eh, qasam ta' komunikazzjoni, però huwa importanti illi nqisu l-iżbali li għamilna fil-passat u kazijiet fejn ma provajniex nagħtu direzzjoni lil ħidma tagħna, lil azzjoni tagħna. Għalhekk nixtieq inwieġeb għal rapportera għek: Iva, L-Istati Uniti jinsabu minn ta' net f'dan il-qasam, pero dan kważi jiġri f'kwalsiasi fajl, kwalsiasi settur li aħna nitrattaw. Għalek, rridu nħejju studju, sabiex nejdu li aħna, pala komitat imko, rridu nkunu minn ta' net u rridu rridu impoġġu l-possibilta lill l-kumpanijiet tagħna sabiex jimbtu Grazzi għal dan l-istudju u naħseb illi fiħdan dan il-parlament irridu nibdew naħdmu fuq dan is-settur issa u ma nadux dan għal passat. Grazzi ħafna l-Onorevoli Reda. Grazzi ħafna, jina fil-fatt eh, mandiċ kommenti x'namel smajt biss. Antnas is not here, so I have Miss Gebhardt. Gebhardt. Grazie. E questioni importanti u e interessanti. Denat rigwarda essu interni digitali li ho importanti hafna. Ona naħseb illi Jensu van Estedroj għal-uħda moċar, hemm bżonn insibu soluzzjonijiet. U biex insibuhom daw irridu nifmu ċerti affarijiet u għandi xej mistoqsijiet għal-Kummissjoni. Nishtin kunna għala din il-proposta ħadet il-forma li għanda il-Kommissjoni għalet ah, illi aħna għanna bżon ta' għafas ta' regolamentazzjoni Ewropew, pero Fil-proposta hemm 28 eh, regoli, mish regola Ewropea. Għalix ma nipruvawx insibu soluzjoni Ewropea. Mhuwiex possibbli namlu ħaġa fuq livell Ewropew? Din hija l-ewwel mistoqsija li għandi. Mbagħad wara dak li għalis il-persuna responsabli għassu intern digitali u għal li l-approċ nazjonali mhuwiex possibbli għax suq u għagbir wisq u ma jirrispettax frontieri, imma allura għax għandna proposta bħal din f'dan il-f'din il-forma. Un bat it mistoqsija tijaj. Dimis ġa antikwata, Et nitkelmu fuq eh, data satellitari, però teknoloġija miexja sal-attant. Id-data eh, qed nirċevuha minn eh, setturi differenti u mhux kollha ġejja mill-ispazju. Għanna video drones li qed jiġu żati dejjem iktar u jagħtuna l-istess informazzjoni. U dejna għandha implikazzjonijiet kemm għal eh, protezzjoni ta' data kif ukoll tal-riservatezza tal-individwi tal-kumpanija għandhom implikazzjonijiet enormi. Eh, aħna eh, bajna lura fl-iżviluppi teknoloġiċi il-Komissjoni għandha f'moħħa tipprova tirsolvi anki dan l-aspetti li qed jisir dejjem iktar importanti? Jekk aħna rridu eh, su intern digitali verament, ma rridux nifukaw fuq it-teknoloġija tal-bira, imma ta' għada. U dana mhuwiex qed jiġri. Jiena xedu għall-ICR fuq dan il-dossier. Aħna għadna eh, qed nistennew Eh, biex naraw nirsolvu dawn il- eh, konflitt ta' interessi, ta' kompetenza, għax kienem eh, dan il fajla li mbat kien anki moti lil komitat tal-Industrija u ridu naraw kif se nirsolvu għadin il-kwistjoni. Minna ħatana, minna ħatijaj, l-industrija hija konċentrata ħafna u dana ma jissorprendinix għax eħx eh, l-spejjes u mawlin biex wieħed ipoġġi satellita fil fis-sema. U nifmu dan. Anki s-settur ta' satelliti u wieħed mill-ikbar wieħed mill-iktar setturi li jikber kontinwament fil-ekonomija. u importanti anki li kun li konna dan il-settur fl-Europa. U nishtiq nkun naf anki xinu mal-kummenti eh, anki tal-kumpaniji li għamlu satelliti u dawk li huma li għandhom proprjetà ta' dawn is-satelliti, eccetera. Jekk hawnhekk l-idea hija li nkunu nistgħu id-dejta naqsmuha b'approċċ Ewropew nifmu. Però jiena nifhem ukoll il- hemm sensibilitajiet eh, li qed jikbru ħafna fuq id-dejta f'ħafna setturi u sempliċement għax eh, l-Istati Uniti għandhom policies eh, fuq dak li huwa dejta għal għanijiet ta' sikurtà u ħrajn li mumiex ta' sikurtà m'hemmx għalfej bil-fors aħna nieħdu l-istess approċ bħal-Amerika. Għal daqstant għanna xi kwistjoniet importanti fuq dan l-approċċ. U nifem il-għala l-istati membri għandhom eh, tħassib potenzjali fuq kwestjoni ta' sikurtà għax anki fuq il-dossier tal-informazzjonijiet eh, tan-network eh, dak li, dak li jista jinqasam u dak li ma jistax hemm ħafna kwistjonijiet li huma sensittivi ħafna. għal daqstant waħda mill-mistoqsija x'qed jgħidu l-kumpaniji li għandhom proprjetà ta' dawn is-satelliti. U t-tieni mistoqsija hija għaliex aħna eskludejna il-sistemi tagħna Galileo u Copernicus. Dana għaliex qed nippruvaw ikolna l-istess regoli u ma nħossx il-loġika illi ikolna regoli differenti għaliex fil-fatt il data u anki l-kwistjonijiet li rigwardaw id-data hawnhekk huma simili. Komissjoni ti rispondi? Grazie. Għandek raġun. Barra mill tlet stati membri li għandhom ġa kapacitajiet u ġurisdizzjoni, hemm tnejn oħra li qed jikbru. Nixtieq ngħid li fuq il-konsultazzjoni. Eh, eh, forsi hija eżaġerata situazzjoni, però eh, hija maġġoranza meta wieħed iqis dak li rispondew, però nixtieq inżid illi issa illi id-direttiva ħarġet aħna qegħdin namlu stħarriġ ieħor. Il-ġimgħa li għaddiet nidejnieh u sena l-oħ il-ħat li ġej Mm, ma kienx hemm reazzjoni kbira, għanna 22 risposta u il-fat interessanti preliminarment huwa li risposti sejjer fl-istess sejrin fl-istess direzzjoni ta' qabel. U dawn huma kumpaniji differenti per, però Issa eh, eh, dana Eh, eh, dan riguarda il negozi u dawn inkludu anki l-operaturi ta' satelliti u nistaw naraw eh, xandom jajdu U il risposti ġejjin mill-kumpaniji differenti u il risposti sejrin fl-istess direzzjoni. Dan huwa utli ħafna. u għalimitat u għaveru forsi stajna għamilna aktar, però rritikunem hemm il-proporzjonalità, il-ħaġa proporzjonata hija illi e, nirsolvu l-kwistjoni tal-aċċess tad-data. U għalek dan l approċċ li huwa approċċ Ewropew illi qed jirrispetta anki l-kompetenzi esklużivi tal-Istati membri anki fuq is-sikurtà. Għanna definizzjoni komuni ta' riżoluzzjoni olja, għanna proċeduri simili fuq il-ħruġ ta' data għal Eh, raġuni ta' sekurta, mux qed nimponu xejn fuq l-istati membri, imma niproponu illi ikunem approċ simili eh, biex jifaċilita anki l-aċess minna ta' negozji. Aħna mux se jkonna dawn ir-regoli kollha differenti. E, hemm eh, modi oħrajn Eh, e kwestjoni oħrajja fuq din ta' drones, għaliex ma nix ninkludu anki drones barra mistal satelliti Eva, e, u għaveru, e, aħna etna ċedu id-data eh, eh, satellitari mill-ispazju, aħna ma rridux li drones mbagħad itiru fuq ċerti zoni sensitivi. U għat li satelliti u maħjarax, il-satelliti l-ħin kollu eh, jgħaddu mem lebda limitazzjoni għal dak li huwa viżibbli għas satellita. U għat li l-aeroplani u l-drones jista jista joħloq problemi ta' sensitivita' Emma, minnaħa ta' settur hemm bżonn issa li nintervjenu f'dan il-settur. Eh, u fl-aħħar President inti qed tistaqsi għaliex li Copernicus u esklus. Din hija direttiva indirizzata għall istati membri. Copernicus jeżisti u hemm regolament tal-Kunsilju tal-Parlament illi kopri l-elementi kollha tiegħu tagħhom. Umbagħad hemm Eh, atti delegati tal-Kommissjoni fuq id-data li hija simili, anzi forsi identika, hemm ftit differenza mill-approċċ illi eh, fih direttiva. Għal daqstant l-approċċ ta' Kopernikus meta nitkellmu fuq data ta' rizoluzzjoni għolja eh, hija bil- data dedikata għal Kopernikus u dan huwa l-approċċ li qed nippruvaw nieħdu fid-direttiva li qed nipproponu. Grazzi. Nixtieq ikun naf x'inhuma differenzi però. mid data li tinġabar mill-istati membri u l-oħrajn eh, li ġejjin mill-Unjoni Ewropea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 ma, ma naxxilix segwi dibattitu kollu kemmu, però grazzi ta' diskussjoni. ħafna kollegi għallu anki dak li għatina stess, u veru li suq eh, għadu uh, matur, muix lest. Però hemm il-possibilità li noħolqu uh, um, liġijiet uh, li huma l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha. Naturalment din hija sfida u għatem diffikultajiet jiġu solvuti, pero jena se nipproponi xi ħaġa eh, illi nkun nista' mbagħad anki niddiskutiha mal-shadows. Grazzi. E naraw x'jiddeċidu l-konferenza tal-presidenti fuq dak li għandu x'jaqsam mal-allokazzjoni tar-rapport. Tajjeb, se nivvutaw issa fil-Lashon eh, Esquart. U nishtiq nirringrazzjakom tal-li ġejtu biex tkunu tafu il-biraħ war l-ofsenar aħna bdejna xar minuti tard u sakem wasanna fl-aħħar tal-agenda konna edin nofsija tard u jiena wet il-kulħadd għamilt promessa e, illi issa se nipprova e, nirrispetta il-ħinijiet li hemm miktub li huma miktubin fuq l-aġenda minnhom il-qudiem. Għandna <laughs> minuta oħra e, għax jistaw jiġu anki membri oħrajn biex jibutaw. Okay. So members who have Mela dawk il-membri li għadhom ma waslux. Issa għandhom se iktar ħin għax nitlob li r-rapporter jitkellmu għandkom ħames minuti u ma twara għall-Presidenza Taljana. Ir-rapporter l-ewwel. Grazie. ma tantx għandi xnajt, ħlif li nirrigrazzja għal daw kollha illi ħadu sem fil-kidba ta' dan ir-rapport, ma kienx rapport faċli. Aħna inna tliet snin għaddejjin bih. U tiftakru anki illi kellna rapport ta' inizjativa propria fil-Kumitat Imko flimkien mal-Kumitat Tran kien eh, xogħol intensiv ħafna għal tliet snin u issa wasanna fl-aħħar. U nixtieq nirringrazzja l-kollegi ħafna għal kooperazzjoni effiċenti u effettiva, nirringrazzja anki l-Presidenza Taljana. illi eh, inkludit dan ir-rapport fost il-prioritajiet tagħha eh, kellna kooperazzjoni eccellenti fuq iż-żewġ naħat. Mela, grazzi għal darboħra u naħseb illi il-vot tal-lum se jfisser pass kbir importanti il-qoddim biex ikonna toro iktar siguri u nistaw niprovaw illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun tista' tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tagħna u għall-pubbliku. Grazzi għal daqstant tal-appoġġ tagħkom. U u nimmaġina li l-lum se nevutaw a favur il-rapport mux biss il-lum manki meta jmisna fil-plenarja. Il-Sinjura Vanessa Polillo mill-Presidenza Italiana. tixtieq ta' xi ħaġa? President. E, nsellem il kulħat e, membri onorevoli. Nixtieq jiena nirringrazzja l-iktar ħaġa importanti eh, l-rapporter eh, u shadows għal negozjati li eh, temmew biftajim. Nishtiq nirringrazzja anki s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsil, dak tal-Kumitat IMCO, il-funzjonari tal-Parlament, illi ikkontribwew biex naslu għal dan il ftajim U fl-aħħar il-Komissjoni Ewropea illi iffaċilitat il-ftejim eh, anki fuq kwistjonijiet diffiċli ħafna. Dan huwa dossier importanti għal ċittadini u għandu ruol importanti biex innaqsu il-numru ta' imwiet u ta' nies midruba fl-inċidenti stratali. Dan is-sistema ta' eh, chiamata ta' emerġenza fuq il-numru 112 nistaw nejlu l-servizzi ta' jnuna eh, fuq it-toroq u naqsu eh, l-infrastruttura SOS. Il-ftejim mal-Parlament Ewropew kienet mill-bidunet priorità tal-presidenza tagħna. U aħna eh, fil-Kunsillu kol qegħdin naġlu il-proċeduri biex tiġi adottata nista' ngħidilkom li aħna nistgħu naslu għal ftejn politiku fil-Kunsill tal-Ambjent ta' 17 ta' Diċembru biex inkunu nistgħu mbagħad ikollna pożizzjoni komuni fi frar Umbat il-Parlament fi seduta plenarja tkun tista' ikun jista' jivvota diġà f'Marzu tal-2015 biex umbat inkunu nistaw nippubblikaw dan ir-regolament importanti. Grazzi il-kulħadd għal kooperazzjoni ta'kom. Għaldastant, vot wieħed biss eh, jekk bawħat tiktar li xtiq jitkellem għanna eh, vot wieħed fuq il-riżultat tan-negozjati. Votazzjoni miftuħa. hemm membru żejjed tal-SND, membru wieħed żejjed. Tajjeb, issa sew. Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Tletin favur, wieħed kontra u żewġ astenzjoniet. Grazie ħafna. Thank you very much to the thank you to the rapporteur and Grazie le rapporteur signora Charanzova, o al le squadra ta' negoziati eh, kien importanti eh, li naħdmu ma' mal eh, mal-partijiet l-oħra. So our next um, item. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda. Presentazzjoni mill-Kummissjoni dwar valutazzjoni tal-impatt għal dak li għandu x'jaqsam il-kumpaniji ta' membru uniku u li jkunu kumpaniji privati b'responsabilità limitata. Jury report whether Rapport Juri, Pascal de Grandes huwa il-rapportat Juri, il-Kumitat tal-Impigi u kolet qed jagħmlu opinjoni Malin Mizzi, insellimlek tajt il-President, hija il-rapporter tana. Sur Kurz sejatina il-prezentazzjoni u nil-awħ fosna. Is-slides huma dis disponibli fuq il-website tal-Komitat Iva Tajjeb, eccellenti. Għanna Komitat Digitali. Shall we give the floor straight to the Commission? Ela, nisimaw minnu fih il-Kommissjoni Tajjeb Iva. il komissjoni jekk joġobkom. Um, thank you very much, Madam. Grazie ħafna, Signora President, u l-odwa tajba l-kulħat. Jina xtaqt nibda bil-kuntest tal-inizjattiva. 98% tal-intraprizi huma SMEs, 65% tal-impjigi fl-Unjoni Ewropea. U allura il-preżenza tagħhom fis-suq intern ifisser li għatem possibilitajiet li jistaw jużaw li bħalissa mux qed jiġu utilizzati. Allura fil-fema tagħna għandna potenzjal mhux użat. 2% tal-SMEs biss jinvestu permezz ta' stabilimenti li lin minn pajjiżhom. Aħna nemnu li dana huwa livell baxx ħafna u nistgħu nagħmlu aħjar. Iżda kif se nagħmlu hekk, speċjalment meta nqisu li l-ispirtu ta' intrapriża fl-Ewropa huwa spiritu illi għadu lura brabta u koll u paragun ma' kompetituri oħra f'partijiet oħra tad-dinja. U allura din hija l-idea wara l-proposta tal-Kummissjoni, jiġifieri. Naraw kif nistgħu nissimplifikaw il-ħajja tal-SMEs, kif nistaw nixprunaw l-ispirtu tal-intrapriza u kif nistaw tassew naħdmu fiħdan l-era digitali. Jekk inti saqsi dawk li jaħdmu fil-qasam ta' l-intraprenditorija u li huma żgħażagħ xistennew mis-suq intern u nisħaq dan il-punt għaliex hemm problemi oħra illi irridu wkoll insibu soluzzjoni għalihom biex ikonna tassew impjiegi u tkabbir, però fuq l-aspett ta' leġislazzjoni tal-kumpaniji hemmhekk hemm sejħa ċara biex noħolqu kumpaniji online b'kapital baxx u rekwiziti uniformi madwar l-Unjoni Ewropea biex l-investiment jitċaqla minn pajjiż għal ieħor mingħajr problemi. Dan il-manifesto ġie miktub minn dawk li jaħdmu fil-qasam tal-intrapriża li għandhom l-aktar suċċess li joħolqu l-intrapriża li joħolqu aktar minn 50% tal-impjiegi ġodda fl-Unjoni Ewropea. Kif se nindirizzaw dan l-investiment baxx fl-era digitali u dan l-ispirtu nieqes li nsibu meta nqablu ma' pajjiżi oħra finħawi oħra tad-dinja. Aħna isna l-possibilitajiet fil-valutazzjoni tal-impatt. Mela, punt partikolari kien il-ħolqien ta' formola legali ġdida Ewropea simili għal dak li għanna fl-SI e, jew nemendaw dak li diġa jeżisti. U allura din kienet ċaġa diffiċli għalina għalfejn għaliex hemm storja wara dawn il-forum legali Ewropej għaliex għandna mbagħad il-formoli supranazzjonali li joħolqu dawn l-oqsfa li l-in mill-liġi nazzjonali ma diffiċli li wieħed jinegozjom u nfakkar illi parlament mhuwiex involut direttament f'dawn il-negozjati skont artiklu 352, pero palessi ħafna drabi dawn il-formuli ma jintużawx minn eh, negozjanti fl-istati membri, fil-dawn l-istati membri. Hemm suċċess eh, f'xi pajjiżi, però mhux fil-maġġoranza tal-każijiet. Imbagħad hemm eh, possibilità oħra armonizzazzjoni tal-liġi tal-kumpaniji brabta ma l-istabiliment ta' sussidjarji limitati biss għall smes pola fundaturi. Aħna ħassejna illi dan jkun qed jillimita wis l-affarijiet, xorta jkun diffiċli ħafna illi nirregolaw is-sitwazzjoni. Għalfejn għandna nillimitaw ruħna sas sussidjarji u mbagħad meta naraw illi 98% huma SMEs ovvjament irridu ninvolvuhom iktar u allura irridu naraw illi l-kumpaniji jistgħu jibbenefikaw minn miżuri ta' simplifikazzjoni u allura dan mandiġ jwaqafna milli niftu il-proposta għal intraprizi ikbar. Mbatt, possibilità oħra armonizzazzjoni tal-istabiliment ta' sussidjarji fil-forma ta' kumpaniji eh, privati jew pubbliċi b'responsabilità limitata U dan ovvjament kena nitkelmu ma dawk involuti fil-qasam qabel ma nidejna l-proposta u ma għalumna li din ukoll hija sitwazzjoni diffiċli minħabba tradizzjonijiet li l-om jeżistu fil-liġi tal-kumpaniji u d-diffikultajiet li jeżistu modell wieħed għandu jeżisti allura fl-Ewropa u jieħu post il-modelli kollha l-oħra li jeżistu. bat kena għaz l-oħra, ma namlu xejn U allura l-fundaturi tal-kumpaniji xorta waħda jkollhom l-ispejjeż biex jistabilixxu ruħhom f'pajjiżi oħra u xorta waħda jkollhom 28 liġi differenti tal-kumpaniji. Allura aħna isna dana kollu. Ġifiri, kif noħolqu kif ikonna approċċ tas-sew Ewropew, però fil-waqt li ninżir rispettaw il-liġi nazzjonali u nindirizzaw biss dawn l-elementi li huma l-aktar importanti fil-kummerċ trans eh, konfinali għas sussidjari pero ma limitawx ruħna lanqas għal dawn il-punti biss. Bekk aħna mbagħad eh, ipproponejna single member company, il-kumpanija b'membru uniku. U x'nistgħu nagħmlu f'dawk iċ-ċirkostanzi? li ma netux azzjoni ma kienieċ possibilità għaliex iċ-ċittadini jistenaw minn għandna faċilitazzjoni biex noħolqu impjiegi inkatru tkabbir, noħolqu kumpaniji ġodda. Ċertament ma rridx ngħid illi din il-proposta weħeda se toħlo l-impjiegi, neħtieġu kondizzjonijiet makroekonomiċi adattati, riformi oħra dan huwa passaj wieħed biss però importanti. U dana kollu jista' jikkontribwixxi għal faċilitazzjoni tal-ħolqien tal-kumpaniji u bekk biex noħolqu anki iktar impigi. U allura, l-SUP x'inhu dan? Mela kompromess bejn l-approċċ Ewropew u l-approċċ nazzjonali. Bekk saqsejna l-Istati membri illi jagħtu fih dan is-sistemi nazzjonali tagħhom Eh, formola ta' liġi nazzjonali tal-kumpaniji li segwi l-istess regoli u li konna u kol tikketta komuni. Fil-fat, 57% tal-partit interessati għalu li jaqblu ma' din il-proposta, partikolarment kumpaniji u anki il federazzjonijiet tan-negozji. Ġifiri, dawk li fil-fat joħolqu dawk il-kumpaniji. U allura L-ideja i li konna aktar spiritu tal-intrapriza, niffaċilitaw il-stabilimenti ta' negozji b'mod transkonfinali biex bekk imbagħad intassew nużaw il-potenzjal mhux użat bħalissa fis-suq uniku u suq intern. Mela, xettin niproponu għonek. Regoli l-aktar importanti biex ikonna negozju transkonfinali fuq aspett ta' proporzjonalità dana kollu ovvjament maħniex edin nieħdu post liġijiet eżistenti, edin nitolbu l-istati membri li jgħatu tali possibilità li il-fundaturi tal-kumpaniji jistaw jużaw. Mbagħad jekk jiridu jużaw din il-ħaġa, ikollhom formola ikonna artikli uniformi, template li kollox jista' jsir online bħala reġistrazzjoni ikonna anki regoli biex inħarsu il-kredituri u regoli biex inħarsu il-management u dawn ikunu komuni. U allura aħna qegħdin inwiġbu għas-sejħa li konna kumpanija li tinħoloq mingħajr problemi u li tista' topera faċilment f'manjera transkonfinali. Ġifieri aħna qegħdin natu għazla għawnek, għaw għazla issa l-istati membri kif jistaw jimplementaw kollox billi e kollom formula flimkien mal-forum li jeżistu diġa. Jekk toġobom din il-ħaġa tant jistaw anki jieħdu din il-formola u din tieħu post dak li għandhom fuq il-livell nazzjonali. Iġvi jiġifieri jistaw jazlu din il-formola jekk ixtiequ, jekk le jistaw jżommu n-nazzjonali tagħhom ukoll, però aħna nemnu li jekk iridu jespandu transkonfinalment, meta nqisu kolli se jkun hemm 28 formula differenti madwar l-Unjoni Ewropea, ovvjament eh, l-aktar huwa importanti għal jomu l-oħfef għal jomu li jużaw formula waħda. Mela, SMI e tipika li stabilita stat membru A kif taraw fuq l-slide, din tista' tagħmel kummerċ transkonfinalment, tista' tagħti servizzi transkonfinalment, però jekk tħoss li teħtieġ eh, stabiliment permanenti band oħra tista' toħloq sussidjarja li tkun SUP. Mela opportunità jew periklu. Jiena kelli diversi kummenti li smajt fil-Parlament Ewropew ukoll fis-smieħ tal-Kumitat Juri u allura jiena saqsejt il-nifsi din mistoqsija Din il-kritika li jiena smajt torbot ħafna l-proposta. Għaliex? ħafna intqal dwar din il-proposta, jiġifieri li sentejbu jew b'xi noħol u letterbox companies dawk illi ma jatux bizzejiet protezzjoni għal kredituri, ma jirrispettawx regoli ta' kontra ħasil tal-flus, Iżda xejn minn dan, anzi l-oppost, il-proposta qed tagħti aktar ħarsin kontra il-ħasil tal-flus milli jagħmel qafas qegħdin noffru standard oli ħafna ta' ħarsin għal kredituri. Għaliex, mhux biss qegħdin ħarsu lura lejn il-passat, iżda anke lejn il-futur, il-ġejjieni, hemm il-test ta' solvenza, ta' solvency illi il-fondaturi iridu jagħmlu qabel ma iqasmu id-dividends Bekk u jider li forsi il-proposta mhux qed tinftiem eh, sewwa u qed tinftiem ħażin. Aħna qegħdin naraw din il-ħaġa bħala ġirja lejn il-modernizzar jekk tqisu dak li seħ fl-aħħar snin fil-maġġoranza tal-Stati membri, allura tara li dawn issimplifikaw ir-rekwiżiti, naqsu il-kapital minimu li kunem hemm bżonn, u anki simplifikaw reġistrazzjoni. Dawn huma ideat li diġa' jeżistu. Mhumiex jiġifieri ideat ġodda dawn il-Kummissjoni, diversi stati membri diġà waslu hawnhekk u allura jekk tara l-kapital minimali eh, minimu fl-Ewropa, taraw illi diġa edaw din il-xejra, ġifiri għanna il-pajizi li jemnu illi kapital minimu tassew jistaw jiġdu l-kredituri, l-investituri milli kieku forsi jisu biss solvenza u likwidità purament. Però jekk inti tassew mbagħad tarbel il-kwistjoni tal-kapital minimu u għal xiexdan dan qed jintuża, allura jidher il-maġġoranza tal-partit interessati jaqblu li iktar hija limitu ta' reputazzjoni tal ta' dak li jkun għaliex ċertament mhux dejjem naraw kollox termini tal-likwidità u dana kollu mux dejjem jiġi mitlub. U għallura dwar reġistrazzjoni online tistaw taraw il stati membri kollha għandhom reġistrazzjoni elettronika u xi forma ta' trasmissjoni ta' data elettronika lil dawk li jirreġistraw. Ċertament dawn huma intermedjarji f'numru ta' stati membri, iżda fis-16 stat membru diġà jeżistu reġistrazzjoni online direttament mill-fundatur għal-reġistratur hemm xi eċċezzjonijiet, però dawn ukoll għandhom online registration iżda reġistrazzjoni minn notar jew mill-intermedjarju għal reġistru u allura il-sistema diġa teżisti. Bekk, il-proposta qed tipprova tajt għal dak li għandu x'jaqsam l-aspett online fuq l-internet huwa illi naċċertaw illi il-fundatur jista' iwettaq jagħmel anzi l istabiliment mill-bot ċertament istat membru ta' reġistrazzjoni irrit jagħmel kontrolli, jista' jitlob proċedura għal eh, dawn il-kontrolli li jirdu jisiru, iżda naraw illi iva jkun hemm reġistrazzjoni online, però irridu naraw kif dan se jiġi organizzat Eh, mill-istat membru u dak inħalluh fidejn l-istat membru jekk iridu jħallu pereżempju notar jew dak li persuna konsulenta legali dik fidejhom jażlu dawn l-intermedjarji. Però dawn huma tip tal riżultati li aħna nixtiequ niksbu. Issa, għal dak li nduxaqsam mistoqsija li nsimgħu ħafna dwar il-separazzjoni ta' uffiċċju eh, illi jkun reġistrat jew uffiċċju ċentrali. Il-Kummissjoni dejjem ipproponiet illi din l-entità tista' tinqasam. U allura din il-proposti hija konsistenza konsistenti mal-politika li illa fostna għal diversi snin. U allura rissa jridu naraw jekk dan kollu jista' xiġi negozjat, analizzat mill-qrib, iva. Però, xtaqt infakkarkom illi għal dawk li kim sejħa incoming companies xorta waħda għal ġurisdizzjonijiet illi jgħidu illi rridu naċċettaw dawk li għandhom eh, kumpaniji ew lenin f'post ieħor li jkun differenti mill-uffiċċju reġistrat. Għal dawk li għandhom dan il-uffiċċju ta' reġistru li jiġi determinat f'ċertu post, però f'ħafna stati membri, per eżempju l-Ġermanja, tista' inti tifret it-tnejn. Issa l-partiċipazzjoni tal-impjegati dik inħalluha fid-dejn il-liġi nazzjonali għaliex kif fil-bidu irridu niffukaw biss fuq dawk l-elementi li huma kruċjali għal ħolqien ta' sussidjarji b'nadi oħra. Dina mhix il-proposta fir-rigward ta' trasferiment ta' uffiċċji reġistrati, jiġifieri mobilità senso stricto, hija l-idea e, ta' espansjoni u allura jekk ma jkunx hemm bad mobilità ikun hemm inqas bżonn nirregolaw tali kwistjonijiet li nistgħu nħallu f'idejn liġi nazzjonali. Però aħna lesti illi nisimgħu suġġerimenti oħra min-naħa tal-Parlament fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet. Mela, xinajdu issa dwar kwistjonijiet ta' impik l eh, lekk sejħa letterbox companies, Ħafna punti li smajt eh, meta nqisu dan il-kwestjoni. Il-liġi tal-kumpanija mhux l-aktar strument utli biex niġġieldu l-użu eh, jew l-abbuż ta' eh, liġi tal-impjegi. Aħna nixtiequ naraw li anzi memx evidenza li turi li hemm rabta bejn il-ħolqin ta' dawn il-kumpaniji responsabilità limitata u l-ekkim sejjaħ for self-employment. Aħna nħossu li dan huwa lilin mill-ambitu tal-liġi kotom kumpaniji sensu stricto. Dan huwa fenomenu li nafu li jiġri minkejja l-fatt illi għanna sistema li noħol u l-kumpanija li tkun diffiċli jew faċli. Ħafna kumpaniji ta' dat tip mhumiex kumpaniji ta' responsabilità limitata, huma sole traders, huma indipendenti, independent kif jgħidu bil-Franċiż u allura ħafna drabi huma differenti għaliex ma jaqgħux taħt l-iskop ta' l-ambitu ta' SUP. Bekk naraw illi hemm problema tal-ek imsejjaħ force self-employment, aħna eh, lesti illi nikkontribwixxu biex niġġieldu dan il-fenomenu. Iżda ovvjament memx evidenza li fej ikun hemm template ta' dan it-tip, ma narawx li hemm abbużi iktar oljin, numru ta' abbużi aktar oljin minn dawk li forsi għandhom limitazzjoni ta' aktar oljin għal ħolqin ta' kumpaniji. Grazzi ħafna. Thank you, Marlina Mitzi. Grazzi Marlina Mizzi. Right, good morning. Lodwa tajba. Mela, hawnhekk kellna eżerċizzju tassew interessanti fejn jiena indirizzajt u l-approċ tiegħi lejn is-suġġett huwa wieħed ta' moħ miftuħ għaliex meta jiena nistudja l-proposta nara li hemm punti favorevoli u punti negattivi x'nikkonsidraw. U jekk irridu nkunu ġusti, oġġettivi u nikkontribwixxu għal tkabbir tal-ekonomija, irridu nindirizzaw dana kollu b'moħħ miftuħ. Jiena hekk għamilt u hekk se nkompli nagħmel. Jiena napprezza illi l-ambitu li adottat il-Kummissjoni iva dan huwa ambitu li jiena nista' napprezza. Jiena ġejja minn sfond ta' settur privat u ħafna drabi l-SMEs jisibu diffiċli ħafna li jespandu. ħafna drabi jixtiequ jespandu b'mod transkonfinali u l-problemi li huma jiffaċċaw fuq livell transkonfinali f'termini ta' leġislazzjoni, regolamentazzjoni, spejjeż, dawn ħafna drabi iwaqfu kumpaniji milli jespandu u jikbru. U dan huwa l-ambitu li operaw fih u napprezza anki l-ambitu ta' tali proposta. Il-facilitazzjoni, mela, mannix oġġezzjoni għal facilitazzjoni ta' attivitajiet transkonfinali għaliex dana ikkattar il-kompetitività, e, jkun ta' beneficju għal konsumaturi, aħna dawn l-affarijiet irridu, u Neħtieġu napprezzaw il-potenzjal ta' suq intern din hija xi ħaġa li għadha mhux qed tiġi sfruttata mija fil-mija. Naprezzaw il-potenzjal li jeżisti iżda għadna ma bdejniex nisfruttawh kif suppost. U kumpaniji kbar u żgħar u li jixtiequ jespandu dawk il-negozjanti li jixtiequ jespandu l-operazzjonijiet tagħhom qed jinibatu minħabba l-frammentazzjoni tas-suq diġitali intern. Ġifieri dawn huma potenzjal, dan huwa potenzjal li rridu nistudjaw u nisfruttaw aktar. U iva, irridu tassew nixprunaw dan l-ispirtu tal-intrapriża li tassew huwa meħtieġ għal tkabbir ekonomiku. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra f'Strasburg meta Sur Juncker ippropona Eh, li Iva nimxu l-qoddim eh, fl-innovazzjoni digitali, eh, fil-fattu huwa semma speċifikament l-innovazzjoni digitali bħala pilastru ta' tkabbir tal-ekonomija u għalhekk dan huwa l-isfond tiegħi ta' kif jiena qiegħda nindirizza dan ir-rapport. Però minix konvinta illi din il-proposta hekk kif inhi hija s-soluzzjoni għal dak li jiena għadni kif semmejt li nkatru l-flessibilità għal kumpanija semmiż biex jespandu ma tistax issir għaskapitu ta' dritti tal-ħaddima il-kredituri u jina nibza illi il-proposta kifini tista tħeġġeġ il tkasbir ta' dawn id-drittijiet, speċjalment tal-kredituri u tal-ħaddima u fil-fatt jiena nirreferi għal slide partikolar fil-Kemissjoni qed tgħid 50% tal-partit interessati huma favur dan. Iżda min huma dawn il-partit interessati dawn l-stakeholders, il-unions, l-NGOs, l-assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema tkellimtuhom dwar dan? Nixtieq nkunu nafu dawn il-50% għal min jirreferu u l-100% x'inhi wara kollox. Għalek, din il-proposta ek kifini u ninfasizza kifini għalix naħseb billi nistaw nibnu fuq l-approċ bona fede ta' suġġett se jinkoraġixxi evażjoni fiskali u jdajjef it-tirtijiet tal-ħaddiema. Jdajjef il-governanza korporattiva u mbagħad hemm ir-raġunament illi ma nix zon dana kollu biex dana jseħ. Allora għalfejn qegħdin nżidu l-possibilità u niprovdu mekkanizmi ġodda biex ikonna tali situazzjoni. Għanna naraw li nraznu dawn il-problemi u mux niprovdu mekkanizmu ġdid biex ikun hemm evażjoni fiskali għal kompaniji kbar li sibu mezzi kif huma jevadu u jħalsu inqas taxxa u jmorru jfittxu reġimi ġodda ta' kif jistgħu joperaw b'mod aktar faċli. Bekk irridu nifmu li din il-proposta mhijiex limitata għall smes iwa nitkellmu ħafna dwar l-MSEs, iżda mhijiex limitata għall smes Din il-proposta hija disponibbli għal multinazzjonalijiet multinazzjonalitajiet kollha u ma naħsibx li dawn il-multinazzjonali għandhom bżonn din il-leġislazzjoni biex jifmu kif jistgħu joperaw għal interessi tagħhom stess. Mhux qed ngħid li qed jagħmlu ħazina, ħażina, però qed ngħid illi hemm biżejjed mekkaniżmi attwalment fejn il-PLCs u l-multinazzjonali jistaw jużaw leġislazzjoni transkonfinali. Ma tantx jidher li hemm evidenza illi l-ħol OSUP sejżit se jżid il-negozju transkonfinali. Negozjant li jixtieq jespandi b'mod transkonfinali, jifem iva regolamenti, spejjeż involuti, iżda mhux se jwaqaf negozjanti seri li tassew jixtiequ jespandu. Jiġifieri, m'hemmx evidenza ta' rabta li SUP neċessarjament se jżid l-attività tan-negozju. Kummissjoni wkoll qiegħda semmi illi se nifrankaw 230 sa 600 miljun euro kull sena fuq spejjeż. Ma kenniex evidenza għal dana kollu, tajjeb jekk dan jseħ, iżda m'għandniex evidenza vera u propja fil rigward ta' dan. Issa, punti għal kontroversjali, distinzjoni bejn il-registered office tal-kumpanija u il-kwartieri ġenerali amministrativi tagħhom dan jista' joħloq ukoll abbuż. Narraf ukoll illi anki leġislazzjoni attwali u naħseb leġislazzjonijiet kollha jistgħu jintużaw jew jiġu abbużati. Allora mhux qed ngħid li din hija xi tip ta' deal bear breaker. Mbagħad punt ieħor kontroversjali huwa dan il-kapital minmu ta' euro. Issa, fuq slide rajna li diversi stati membri diġa għandhom kapital minimu ta' euro, iżda meta aħna nintroduċu mekanizmu ġdid u jiena tkellimt ma' xeħut minn dawk involuti fir reġistrazzjoni tal kumpaniji, eh, avukati, notara, eccetera, dik li forsi l-aktar id-dejja hija il-rekwizita euro. Naf li din hija xi ħaġa simbolika, biss iżda nħoss illi Dana kien fil-fat punt illi tassew se wassal għal oppożizzjoni u se jkun diffiċli biex imbagħad naraw l-SGP kollu suċċess. Għaliex donnu qegħdin nirredikulaw l-istess kunċett għaliex. Negozjant serju, intrapriża serja mhux se tiġi għattirħata għax hemm kapital minimu ta' euro U allura naħseb li b'xi mod dana qed jirredikola il-kunċett kollu kemm għal għalkemm qed eh, jenfasizza il-faċilità ta' reġistrazzjoni fuq livell transkonfinali. Iżda naħseb li dana kollu qed eh, nisbuħ eh, mod mhux mhux blaqba mod. Issa. Madana kollu, il-bżon li jkonna template għal-reġistrazzjoni, iva dina hija xaġa importanti, importanti għal-SMI e u għal-negozjant, għaliex palissa dawn għandhom 28 leġislazzjoni differenti u d-dimom, 28 formula ximlew, iva ġveri aspetti pozittivi nsibu koll. Nistan kompli <laughs> għaliex huwa suġġett li huwa l-qalbi ħafna. Iżda nħoss li Ipprovajna sibu soluzzjoni qabel ma nintepu eżattament x'inhuma il-problemi reali. U allura naħseb li għandna neħdu daqsxejn ta' paslura u tassew nifmu x'qed iżomm lura it-kabbir tan-negozji qed iżomm lura l-ispirtu tal-intrapriża li huwa nieqes fl-Unjoni Ewropea, kif smajna fil-fatt meta mbagħad inqablu ma l-ispirtu tal-intrapriża Ċiniż, eh, Amerikan, x'qed iżomm dana kollu lura? Il-ħolqien ta' SUP fil-fatt eh, se jkun is-soluzzjoni jew qegħdin nagħtu lil dawk li jixtiequ jabbużaw sistema mezz ieħor biex jagħmlu hekk. Grazzi. Okay, I will go um, around the shadows. Ivan. Tajab wis, mela, nibdew bix shadows. Ivan Stefanic. Grazzi ħafna, Senjura President. Fil-fatt, jina nemmen illi emżon nisimplifikaw ħafna affarijiet fl-Unjoni Ewropea u għalek emżon illi anka biex namlu dan nużaw is-suq uniku. Għalek jien jidhirli illi Din il-proposta għal regolament SUP hija pass fid-direzzjoni tajba. Millat ta' digitalizzazzjoni tal-istandardizzazzjoni jina qed nara biss affarijiet pożittivi. Anka meta wieħed is il- kapitali inizjali ta' euro, naħseb dan ser ikun vantaġġ għal kumpaniji illi għadhom kif qed jibdew. Naħseb li dan huwa li għandna bżonn, irridu nistimolaw l-intraprenditorija u nistimolaw l-innovazzjoni. Jekk aħna nsaqsu l-intraprendituri, x'inhu l-ikbar ostakolu għal ħolqien ta' negozju u ma ser jedulkom il-peace amministrativ ukoll biex tiġi stabilita kumpanija u għalhekk jidher li din il-proposta sejra fid-direzzjoni tajba Għalix qed tnaqqas dan il-pis amministrativ. Anka rigward il-suq uh, uniku, naħseb li hemm bżonn il nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nisfruttaw dan il-potenzjal. Naħseb dinja tassew waħda mill-ftit proposti illi ser tkun qed telimina l-ostakoli bil-istati membri f'dak li huwa standardizzazzjoni. Jiena favur ħafna l-istess standards fiħdan is-suq uniku Madana kollu jiena minix favur taxxi l-istess. Irridu nagħmlu da kollu li nistaw sabiex nistandardizzaw il-proċeduri tagħna. U naħseb illi din dan walan ta' din il-proposta SUP. Għandi biss tħassib wieħed rigward din il-proposta. Eh, marbuta ma' reġistrazzjoni online. Għax rajna mill-presentation eh, illi diġa jeżistu ħafna stati membri li provdu l-possibilità ta' reġistrazzjoni online, pero kull stat membru għandu il-proċeduri tiegħu. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija Lima huma eh, l-ispejjeż marbut u iż-żmien marbut ma' reġistrazzjoni online. U aħna nixtiequ nimmiraw illi anka dan il-proċess ta' reġistrazzjoni online ikun wieħed standardizzat. Grazzi. Grazzi, naddi l-kelma issa eh, l-Onorevoli uh, Antanas Gwaga. Iva, jena smajt uh, eh, l-soċjalisti jitkelmu uh, eh, u huwa ta' tħassib dan il-teknika eh, ta' soċjalisti mhux qed taħdem partikolarment fil-qasam tal-trade unions. Aħna rridu Unjoni Ewropea libera, ħilsa. U il-ħaddima tagħna ser ikollhom l-aqwa laqwa kondizjoniet fuq ix-xogħol mhux jekk aħna noqogħdu nisqu fuq l-income minimu. Walek din il-proposta mill-banda l-oħra hija pozittiva ħafna. L-reġistrazzjoni online hija pozittiva ħafna wkoll u l-Estonja saħansitra hija eh, pajjiż pajis li tipprovdi il-reġistrazzjoni ta' ċittadinanza online. U dan huwa dak li nifmu bih meta ngħidu l-libertà Anka il-kwistjoni ta' euro, iva, dinja pozittiva. Rridu li zazah tana jkunu jistaw jiftħu kumpanije taħom b'euro. Ma rridux noqogħdu nibżaw il-dinja issa qed tinbidel. Nafu illi il-kumpaniji il-gbar mhux qed jaħdmu tajja, pares lejn Polonja. Hmm, l-affarijiet hemmhekk mhux qed jaħdmu. Għalhekk il-ħaddiema għandhom bżonn ta' aktar ħarsin. Pero eja ma ninsewx illi Apple u Google huma l-kumpaniji li qed jaħdmu, huma kumpaniji online. U dan iridu nagħmlu anka fl-Unjoni Ewropea. Ejja nibdew kumpaniji nibnu kumpaniji kbar. Kumpaniji ta' 700 biljun euro. U allura xi waqafna billi milli nkunu aħjar mill-Istati Uniti? hemm bżonn ta' inqas uh, unions, hemm bżonn ta' inqas regolamenti, hemm bżonn ta' aċċess aktar faċli. Dan huwa dak li nixtiequ u dan huwa dak li jiena ser niġġiela għalih. Tajab, il-lista kull ma jmur qed tikber. Mm, fil-fatt uh, naħseb illi huwa importanti ħafna illi niprufaw nifaċilitaw il-ħajja tal-SMEs anka mill-lat uh, digitali, partikolarment fis situazzjoni dif dif ta' diffikultà li qed naffrontaw bħalissa fejn ikun hemm individwi illi jispiċċaw bla xogħol u jixtiequ jirreġistraw irwieħhom b'mod faċli, mingħajr ma jirrikorru għal eh, ekonomija moħbija, għal black economy rridu namlu dan u dan irid isir b'mod effiċjenti u għalhekk illi fil-qalba tal-ekonomija eh, spiss wieħed jara illi ikun hemm il-ħolqien ta' negozji innovattivi sabiex nerġgħu niksbu il-tkabbir. Dan huwa differenti mill-użu ta' eh, kumpaniji multilaterali li kolom ħafna shell companies Dan mhux dak li nixtiequ, madana kollu eh, ma rridux eh, nilimitaw ċerta persuni, partikolarment zazah, illi jistabrixxu l-kumpanijiet tagħhom u dan jagħmluh b'mod legali u mhux fluff market. Naf ukoll illi hemm ħafna kumpaniji diġà li fihom diġà mill-possibilità illi ssir reġistrazzjoni online. U anke f'ħafna stati membri hemm il-possibilità illi jkun hemm kumpaniji li bdew b'ewro. Barra minn hekk um, il-fatt illi din hija eh, kumpanija b'responsabilità limitata hija importanti ħafna. Ma tistax jekk tfal li l-kumpanija tiegħek jieħdulek id-dar. Hija limited liability company. Barra minn hekk xiġri jekk il-Parlament għajjem eh, e, il-punt illi flok persuna waħda ikollok mit persuna jew elf persuna. Eh, għalix eh, jina irrit illi fil-waqt li nifem li mumma riski u li mumma l-abbużi li jistaw jisiru fil-kontesta dan it-tip, xartu waħda nixtieq li jiġu faċilitati l-affarijiet. Is-ħassib tiegħi huwa li jekk ikollna bħal kollaġ ta' ħafna uh, ta' dak li jiġri f'ħafna stati membri u nippruvaw naqduh flimkien Bis eh, nibsa li l-affarijiet jikunu aktar komplikati milli inqas komplikati. Jina nifhem illi uh, inti ma trix tabbuża mid-drittijiet tal-shareholders tiegħek u għalhekk jiena Nappoġġa din il-proposta, eh, uh, però importanti illi mhux kulħadd joqgħod l element, kux kull stat membri joqgħod l element li diġà jeżisti f'pajjiżu. Tajjeb, issa, dak kollu minna ħatijaj, eh, issa nagħti l-kelma lill onorevoli Reda għal ħodor. Iva, jina mandiċ komment, uh, eh, mandiċ fil-fas pozizjoni uffiċjali, madana kollu il-rapporter għajmet punt tajjeb, jek trid tagħmel valutazzjoni tal-riski potenzjali, l-NGOs u anka il-trade unions iridu jkunu konsultati u jekk dan ma sarx, fil-impact assessment dinja xaħġa li nistaw namlu fiħdan il-komitat tagħna barra minn hekk nixtieq niġbet l-attenzjoni illi l-oda tal-reġistrazzjoni online dan l-istrument huwa strument tajjeb. L-iskop huwa illi jiffaċilita r-reġistrazzjoni. Madana kollu dak li qed naraw fl-Estonja huwa illi m'hemmx e-citizenship, jiġifieri tista' sir ċittadin tal-Estonja online. Iżda sempliċement xi tip ta' eh, autentikazzjoni online aktar faċli. lekim sejħa e authentication. Ġveri jiġifieri nixtieq li nisseparaw l-affarijiet hawnhekk u nkompli ntenni u ngħid illi rridu tassew naraw x'ser ikunu l-effetti fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u fuq tassazzjoni. Dan billi nikkonsultaw l-esperti tagħna u mhux biss nagħmlu konsultazzjoni mal-kumpaniji li kieku ser eh, fil-ġejjin jużaw dan il- dan il eh, din lodda. Issa, ehm, l-onorevoli Mastaka, għanda xaġa xitejt? xi tgħid? Le. U lanqas asmem xedo għal e FDD mela se ngħaddi il kelma lill-Onorevoli Gephardt. Grazzi, Signora President. Nixtieq uh, Nibda mill-li nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tagħha ma miex biċċa xogħol faċli, nifhem li miex biċċa xogħol faċli. Bla dubju irridu suq uniku li jaħdem għal SMEs. Però fl-istess waqt rridu niżguraw illi l-standards għolja għal ħarsien tal-konsumatur u l-liġi li tipproteġi il-ħaddiema ma tiġix imxejna. Wis nibża illi l-proposta kif hija attwalment eh, għanda tippreżenta ċerta perikli għal dawn id-drittijiet tal-ħaddiema rridu narawhom minn dan l-aspett il-problemi. Barra minn hekk jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni illi jekk tagħmel valutazzjoni tal-impatt, tagħmel valutazzjoni tal-impatt kif suppost. Mhux valutazzjoni tal-impatt fejn wieħed donnu e, l-impressjoni illi kollox ġi deċiż qabel. Wisq nibża' illi dak huwa dan huwa dak li ġara eh, f'dan il-valutazzjoni tal-impatt. Issa, Nieħu spunt minn dak li qal l-Onorevoli Stefanek dwar il-reġistrazzjoni ta' ċittadinanza online. Iva, eh, din hija xaġa pożittiva reġistrazzjoni online in ġenerali, iżda l-valutazzjoni tal-impatt ma tgħid xejn kif ir-regoli differenti fl-istati membri ser jiġu implementati. X'inhu l kundizzjonijiet għal din ir-reġistrazzjoni online? X'ħaj fisser dan fil-verità u x'tip ta' informazzjoni jiena għandi indaħħal fil-formula ta' reġistrazzjoni online. Nafu illi hemm 16 stat membru li għandhom din il-possibilità ta' reġistrazzjoni online. Iżda x'inhu ma' differenzi bejn dawn l-istat membri? Il-fatt illi um, ehm, diġa teżisti eh, din il-possibilità ma jfissirx illi aħna m'għandniex bżonn xi ħaġa differenti fuq livell Ewropew. Issa, il-kwistjoni tal-euro bħala rekwiżit tal-kapital minimu hemm ċerta obbligi oħra, hemm oqsma oħra fejn l-istati membri jista' jkollhom regolamentazzjoni aktar ibsa. U għal darba oħra fil-valutazzjoni tal-impatt mu qed ngħidu xejn fuq dan l-aspett. Għalek, xifisser dan fil-verita għal-SMEs, partikolarment ta' drittijiet tal-ħaddima. Dinja mistoqsija li rridu nsaqsu lil nanfusna u lanqas memxejn dwar dan fil-valutazzjoni tal-impatt. Dawn huma kollha kwistjonijiet tassew importanti. Jekk f'pajjiż ikollok reġistrazzjoni ta' sistema ta' reġistrazzjoni ta' euro, allura dawn il-kondizjonijiet japplikaw għal kumpaniji tkun xi tkun it-turnover u d-daqs tal-kumpaniji. Iżda naf ukoll illi jista' jkun illi nkunu qed inlestu nippreparaw it-triq għal kumpaniji illi jirreġistraw f'kumpaniji differenti fejn huma m'għandhomx involviment tal-ħaddiema bħalma aħna fil-Ġermanja. U allura xiġri. Il-kumpaniji il kbar l-atturi prinċipali li għandhom il-possibilità li jagħmlu dan, ser jagħmluh. Iżda dan mhux ser ikun utli għal SMEs, mhux qed ngħinu lill smes f'dan kollu. Għalhekk hemm diversi kwistjonijiet pendenti, kwistjonijiet illi rridu niddiskutu qabel ma kunu nistgħu niproċedu qabel ma aħna bħala SD naċċettaw din il-proposta. Jiġifieri hemm ħafna informazzjoni li qatt għandna bżonn rigward l-implikazzjonijiet ta' dan it-tip ta' proposta. Grazzi ħafna. Fil-fatt kważi qed jispiċċa il-ħin, anzi fadlina minuta biss, madana kollu għatat fadali erba kellima. Nfakarkom però li ser ikun hemm round ieħor ta' diskussjonijiet dwar dan is-suġġett. Nagħdi l-kalma issa lil uh, minuta għal Signora Grappini. <coughs> Grazzi ħafna. Signora President. Il-punt prinċipali li nixtieq nqajjem huwa illi li jorbot illi mal-fatt illi qalet il-kollega mill-part mill-SND. Fil-fatt jiena soċjalista u jiena ħloqt SMI fil-passat. Pero jiena u għalhekk jiena familjari mal- Eh, l-ostakoli li jeżistu fil-reġistrazzjoni tal-kumpaniji. Jina naf xini l leġislazzjoni f'pajjiżi fil-Rumanija. Ħafna imblokki, ħafna aspetti li waslu għal problemi. U dan eventualment ifisser iktar tal-fin ta' impjiegi. Xi kumpaniji b'responsabilità limitata eh, liġi li, li, li eh, tirregola l dawn il-kumpaniji li diġà teżisti fir rumanija xi drabi jixtru prodotti minn barra ir-Rumanija u ma jħallsuhomx fejn fuqtu. Minħabba dan il-ħlas fit-tart, tart, um, ma jkunx jkun hemm negozju li jitwaqaf. U għalhekk minħabba dawn ir-raġunijiet fost l-oħrajn nixtiequ proposta ta' dan it-tip jiena wkoll naqbel u favur ir-reġistrazzjoni online. Madana kollu nixtieq ngħid illi ma naqbilx mal-Kummissjoni, rappresentant tal-Kummissjoni qalet qal illi rċivejna irċivew 500 risposta minn spettru wiesa ħafna, però dan ma tantx jgħid ma tantx huwa bizzejiet. Ejja nħarsu lejn l-effetti fuq medda twila ta' żmien u nafu li hemm ħafna riski marbuta ma' dan. Eh, walek, ejja naraw li mumma il- um, passi li fuqhom nistgħu naħdmu sabiex intejbu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Reġi. Grazzi, Signora President. Il- il-Kummissjoni ser tisma' xi affarijiet minanti illi diġà semat madana kollu nixtieq nagħmel dawn il-kummenti. Mela, rigward l-inizjattivi tal-unions. Nista' ngħidilkom illi Fil-kas ta' Franza, fid-direttiva ta' servizzi, Franza hija fost dak il-grupp ta' stati membri illi implementaw blaħjar mod ir-rekwiżiti ta' dik il-leġislazzjoni. Bla dubju fi Franza ippruvajna nistabilixxu l-negozji tagħna b'dak il-mod, jiġifieri b'mod online. Ikunu jekk jew ikunux taħt l-iskop ta' dik id-direttiva. Ovvjament, jekk eh, ikun hemm konformità ma' dan il-fattur online f'din l-inizjattiva, allura ikun aspett utli ħafna. Però l-kwistjoni hija għandna normonizzaw il-liġi tal-kumpaniji kompletament x'tib ta' riżultat nixtieq nixbu hawnhekk. Iva, hemm numru ta' kriterji illi japplikaw. Walek, irridu nifmu jekk għandix nkun konformi ma' daw il-kriterji kollha. xinejdu għas salvagwardji illi l-istati membri jixtiequ li jibqgħu jeżistu sabiex uh, propju ħarsu l ħaddiema u aspetti oħra tal-leġislazzjoni tagħhom, leġizlazzjoni nazzjonali. Jiena naħseb li dawn is-salvagwardji għandhom jibqaw jeżistu f'kwalsiasi proposta illi aħna eventualment ser naċċettaw. Hemm bżonn ta' ċerta armonizzazzjoni minima Però naħseb illi għanna jkollna din il-possibilità ta' xi ftit varjetà, xi ftit varjazzjoni fil-mod kif din tiġi implementata. Però għandi xi mistoqsijiet dwar il-valutazzjoni tal-impatt. Diġà rajna illi b'dawn il-kumpaniji privati il-membru uniku diġà ġabu magħhom xi tip ta' abbuż bil-mod kif jintuża dan l-istatut. Et naħseb hawnhekk fuq eh, ċert aspetti marbuta ma' direttiva tas servizzi fejn għandek servizz dispożizzjoni għal servizz temporanju u l-użu tal-status tas self-employed. Din hija xi ħaġa li tiġri għabbażi regolari u hija Uh, użu ħażin ta' direttiva dwar il-ħaddiema. Jiġifieri għandna ħaddiema self-employed eh, li huma self-employed folos biex ngħidu hekk. Jekk nkan nistgħu anke nsejħulhom frodi irridu nammettu illi jeżisti dal-użu ħażin ta' din is-sitwazzjoni. Issa indur għal possibilta illi tiġi stabilita kumpanija kemm faċli huwa li wieħed jistabilixxi kumpanija u dan mhux neċessarjament ikollu effett dirett fuq l-impjeg u l-qatt. Għandi xi tħassib dwar dan l-aspett. Naħseb illi ikun pożittiv ħafna illi nippermettu li self-employed ikollhom aktar possibilta illi jisibu xogħol. U illi innaqsu il-burokrazija f'dan il-qasam. Għanna u koll il-kustjoni ta' zazax illi jishtiqu jibdew xie impriża jishtiqu jkunu ma l-imprenditori. U jina esperienzajt dan personalment fejn ċerta zazax Flok ma inataw kontrat ta' l-impjek li jgħid li huma self-employed biex dawn il-persuni eh, ikunem għal dawn persuni l-armonizzazzjoni tal-benefiċċji tagħhom. Jekk iġobkom qed nippruvaw inżommu mal-ħin, naf illi din hija kwistjoni importanti, Pero hemm dibattitu ieħor dwar dan. Issa il-kelma lill-Onorevoli Catherine. Exceedingly brief um, on the very Grazie. Fuq l-ewwel parti tal-preżentazzjoni tkellem fuq perċentwali ta' invest, SMEs li investu barra. U uh, daqshekk ftit nixtieq nkun naf daqsxejn iktar fuq da, fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Hemm uh, ħafna persuni li huma impenjati hawnhekk u dan huwa evalwazzjoni ta' impatt ieħor ħafna stakeholders huma esklużi. U eh, dan huwa importanti anki biex ikonna viżjoni tal-futur. Mbagħad nixtieq ukoll ngħid illi il-valur ġo kull kumpanija huwa il-kapital uman u ma naqbilx mal-kummenti li saru eh, illi wieħed jista' jkollu ekonomija li taħdem tajjeb u jkun hemm rati soċjali, ma naqbilx. Komissjoni. Grazzi. Għandi kumment wieħed qasir. Napoġġa proposta. Imma oħrajn uh, għandhom tħassib fuq il-kapital minimu ta' euro waħda, euro wieħed. E, e, nixtieq nappoġġa din il-proposta jina fil repubblika Ċeka kun Ministru tal-Ġustizzja u kellna kellna kapital minimu zero. U rajna illi ħafna SMEs kien hemm kbira ta' stabiliment. E, il-fatt illi jħorġu kapitali ta' mit-telf ta' mit ma jfessirx li għandhom iktar eh, protezzjoni. Rajna li kellhom eh, ħafna minnom minnhom kienu kapitali fittizi u nifem it-ħassib ta'kom, imma ma jfissirx illi jekk il-ċifra minima tkun olja eh, se jkollok iktar protezzjoni. Irridu nsibu mod modi oħrajn biex niproteġu l-intraprendituri. Il-kollim li miss żewġ eh, eh, sentenzi biss. President, Sinjuri, napoġġa il-kellim li tkellem qabli. Aħna wkoll kellna eżempi simili fil-Polonja. Illi ikonem kumpanija żgħira b'responsabilità limitata kellna bżon ta' 15.000 slotti li ekwivali għal xi 10.000 euro. Xi ftit snin ilu naqasna din il-ħtieġa u ġibni 10.200 euro u xorta dawn l-ispejjeż jiġu użati biex wieħed jifissa jistabilixxi l-kumpanija. Mem nibda mekanizmu ta' protezzjoni tal-kredituri. Jrid ikollna eh, jista' jkollna threshold dolli u nista' jkollna anki euro wieħed, ma tagħmel l-ebda differenza kif kollha 1000 euro jew kollha euro wieħed. Ma tagħti l-ebda protezzjoni. Naf li m'għandix ħin, eh, nista' ngħid frażi waħda. Iva, aħna eh, introduċejna l-bidliet fl-2009 U għal daqstant inna ħames snin. U kena bżejt esperienza, ħames snin għal kumpaniji bil-istatut tal-liġi kommerċali. U kena kapital inizjali minimu, u ma kena lebda problema. Għal ħames snin sħaħ. ma rajna lebda prassi eh, inġusta. U u dana juri illi fil-ekonomija fil moderna miex mi, mi, bla dubju mux il-kapitali li garantixi l-attivitajiet fuq il-su. Em fatturi oħrajn. Eva, grazzi. il komissjoni Grazzi. Nifem illi ma nixħin, sta' nitkellem fil-qosor, pero nishtiq nirrispondi iktar fuq il-kapital minimu, pero l-kellima li eh, tkellmu issa eh, taw l-istess analizi li kont senatijina. Nibda mill najt li din il-proposta għanda tħallina fil-possibilità li nazlu u anke għall-interprendituri, aħna ma naqblux li l-istat għandu jiddetta kemm għandu jkun il-kapital inizjali 50.000, 25 u 5. Dan din hija ħaġa arbitrarja u ma nagħmlux fihom. Eh, u naħna naqblu ma dak li qalu il kelliema li tkellmu qabilna li huma oħrajn il-fatturi li kontribwixxu għas-serjetà fil- negozji. Eh, euro. Eh, il-kwistjoni tal-euro wieħed jista' jibda b'euro waħda biss, eh, imma m'hemmx għalfej. Ħafna pajjiżi ikollhom kapital inizjali li huwa ikbar minn euro wieħed anke jekk jistgħu jekk iridu jiftħu l-kumpanija b'euro waħda huwa importanti għall startups il-likwidità l-aċċess għal finanza il-kumpanija ma nistgħu ngħidu illi irid ikollhom 65 minimu u dana mhuwiex eh, fil-fatt eh, eh, l-istess ħaġa li naraw meta inqisu li mhuma diffikultajiet Il-kwistjoni, il-proposta hawnhekk li għandna qoddimna hija dik ta' solvenza Eh, irridu kemm ikollok fondi meta jkun hemm bżonn. U hemm biżejjed protezzjoni fid-direttiva. U mbagħad fuq tliet punti oħrajn fil-qosor ħafna fuq il-kritika għal evalwazzjoni tal-impatt. Il-valwazzjoni tal-impatt skont il-guidelines għandu jkollha tliet impaġna jekk wieħed irid ipoġġi l-informazzjoni kollha fuq l-istati membri kollha u l-liġijiet eh, tax-xogħol u l-liġijiet ta' protezzjoni fi 30 paġna. Kien hemm ħafna analiżi eh, online, reġistrazzjoni eh, kapital minimu ma stajniex aħna nagħmluh dana fi 30 paġna. Għamilna kull ma stajna jekk intkom taħsbu li mhux biżejjed propju hawnhekk u għal forum ġust biex niddiskutuh da ma fuq kwistjonijiet tal-liġi affarijiet differenti fuq l-online registration. Ja propju hawnhekk, imma e, il-kumpaniji jaħdmu jmorru fis-suq internu ma marufin fil-suq e, internu għandna narfu dawn ir-regoli. Jista' jkun hemm diffikultà e, fl-identifikazzjoni transkonfinali u hawnhekk ma stajniex aħna nagħmlu referenza għal regolament fis-seħ ma stajniex għax ma kienx jeżisti, missa nafu Eh, teżisti din il-leġislazzjoni u eh, inħalja fidejkom eh, t-konsidraw jekk nistaw namlu referenza għal din il-tip ta' identifikazzjoni fit transazzjoni transkonfinali. U mbagħad L-aħħar ħaġa, il-konsultazzjoni li għamilna kienet online kif namlu anki ma' konsultazzjonijiet oħrajn huwa vera. E, dawn huma wieħed mill-aħjar e, e, strumenti għax huma miftuħin għal kulħadd jista' kulħadd jista' jipparteċipa fihom. Kemm intraprendituri kif ukoll trans trade unions, imma mhuwiex strumenti ideali. U għalhekk aħna qegħdin u din biex naħdmu mal l-stakeholders ek ma jħussux li kienu bizzejiet rappresentati. E, imma l-idea hija e, mhux li konna risposti ħafna risposti ma biex ikonna stampa ta' dak li qed jiġri fit-terren. Għal daqstant e, iktar konsultazzjoni bla dubju. Dan huwa importanti. Marlin? Grazie. Kienet kontribuzzjoni importanti ħafna. Aħna naqblu kollha illi naqblu illi ikun hemm iktar negozji, però ma nafux kif. Id-diskussjoni e hawnhekk għamilniha fuq il- e, fuq il-kapital minimu ta' euro wieħed. Dina wieħed mill-aspetti biss. E, hemm affarijiet oħra nista fil-fat naqblu fuq ħaġa li eh, kolla għana l-istess ideja fuqa u namlu mod li eh, tkun iktar fasli b'mod sikur għal kredituri għal għal intraprendituri biex nżidu n-negozji transkonfinalment. Nappoġġa eh, l-għan tal-Komissjoni eja nsibu mod jena lest kooperam mal-Shadows u biex nsib laħjar ħjar mod biex dan jiġri. Grazzi. U il-rapport ħa t-preparax sa 16 ta' Deċembru u nir nirringrazzjak ta' dan u anki tal-ħidma kolla tijak. Kena diskussjoni e, imqajma fuq kif nistaw nejnu l-SMEs e, issa il-pjattaforma Ewropea għal eh, għal xogħol mhux dikjarat. Grazzi għal kommissjoni tal-li prezenta għamlitina prezentazzjoni eh, fil-preċedenti diskussjoni preċedenti. Eh, Il-Komissjoni, grazzi. Naħseb illi xogħol mhux dikjarat hija ħaġa diffiċli meta tibda mhuwiex faċli e, e li wieħed jikkontrolla. E, hemm tendenza li tikber. E, ħafna SMEs jgħidu li jixtiegħu jaħdmu mal-xogħol mhux dikjarati ma se imma jkollhom għax inkellem kompetizzjoni għal daqshekk importanti li jkun hemm Mm. il-kellim il-menta li għawis storbju. Jekk ninaqdu biex nipruvaw niġildu kontra dan ix-xogħol mhux dekjerat. U l-proposta tal-Kummissjoni għal pjattaforma biex dawn is-servizzi ta' ispezzjoni fl-Istati membri kollha hija proposta tajba ħafna għandi ħafna kummenti x'nagħmel fil-qosor għax naħseb illi kullħat raħi ir-rapport interesta niktar interessan iktar reazzjonijiet tagħkom. L-ewwel punt huwa illi meta wieħed is l-importanza politika ta' dan id-dossier, nħoss illi għandna nisħu illi din hija miżura waħda biss fost ħafna li wieħed jista' jieħu kontra x-xogħol mhux dikjarat. U u li jkollna pjattaforma fejn l-ispezzjonijiet u servizzi jaħdmu kollha flimkien ma jfissirx illi ma jkonniex imbagħad e, inħarsu lejn il-leġislazzjoni, anke hemmhekk hemm abusi. U nifhem illi anki l-Kummissjoni taqbel, però nixtieq illi kolli konferma min-naħa tagħhom illi għal kommissjoni dinja parti minn pakett iktar wiesa fil-ġlida kontra x xogħol mhux dikjarat. It-tieni punt meta inqisu anki l-importanza inħoss il parlament għandu jkun involut direttament u niproponu li kunem rappresentant mill-Parlament Ewropew li jkun prezenti fuq il-pjattaforma. U nishtiq anki li jkun hemm rapporti annwali mill-Kommissjoni fuq kif taħdem il-pjattaforma. U peress illi l-Parlament huwa impenjat fuq dan, jekk umbat niskopru li ma taħdimx kemm nixtiequ, kemm tajjeb li nixtiequ li taħdem, allora eh, rridu jisibu mod biex ninfluenzaw il- Eh, l-approċ. Dawn ir-rapporti m'għandhomx ikunu apporti rutinari, imma naraw eżattament kif taħdem pjattaforma fil-prassi. Fuq l-ambitu ma fimx il-għala il-Komissjoni inkludiet eh, il-xol mux dikjarat u anki dak tal-self-employment, pero mux mux mux pozizjonijiet oħrajn Eh, per eżempju dawk li jiddikjaraw illi ħalsu salari iktar oljin minn dak li fil-fatt iħalsu. Jew illi għajdu illi xi ħaddiem ikun ħadem minn milli fil-fatt ħadem. Dawn huma wkoll dikjarazzjonijiet folots. Eh, jiena eh, għal daqsan ma naqbilx mal-ambitu anki fuq attivitajiet ta' operattività. Għax naf li f'dawn il-laqat ta' esperti eh, eh, fid-disajnijiet kellna fil-qasam tal-ġustizja u affarijiet interni, eh, jina kont parti minn dak il-proċess, aħna neħdu għost namlu un-naqat il laqat u nitkelmu, pero dana mhuwiex żmien biex nitkelmu. Eh, issa rridu nikkooperaw biex naraw anki kif dawn is servizzi jaħdmu fl-imkien eh, u rrid ikonna kooperazzjoni operattiva. Dinja ħaġa importanti ħafna. Eh, u dawn huma importanti anki mill- kampanji ta' informazzjoni, għax proposta mill-Brussel edin nibdew namlu kampanji ta' informazzjoni. Naħseb li huwa iktar effettiv speċjalment kejnuna il-imsieħba soċjali jekk l-istati membri jiżviluppaw huma stess il-kampanji ta' informazzjoni tagħhom speċifiċi U bat l-aħħar punt, l-involviment tal-Partit Soċjali fil-ħidma tal-pjattaforma kif hemm miktub fil-proposta tal-Kummissjoni hija riservata speċjalment fil-livell nazzjonali għal dawk li eh, fejn eh, fejn il-Partit Soċjali qegħdin jieħdu sem fl-inforzar. Però eh, dana m'għandux jiġri, aħna għandna nagħmlu prevenzjoni l-organizzazzjonijiet u il-trade unions għandhom jaraw illi fil-prassi dawn it-tip ta' eh, xogħol mhux dikjarat jew dikjarat fals eh, m'għandux jiġri u eh, il-parlamenti u u dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom jiġu involuti fil-preparazzjoni tal-ħidma tagħhom. Jiena dan huwa kull ma xtaqt ngħidu jiena lest naħdem ma' shadows biex nara x'jaħsbu huma. Grazzi. Għandi xie ftit punti l għol wieħed u għali aħna rridu niġildu kontra xogħol mhux dikjarati li kwistjoni gravi ħafna, però nixtieq ngħid illi l-aħjar mod biex niġildu kontra din il-ħaġa illi konna politika soċjali fiskali tajba illi hija responsabilità tal-istati membri u ma nistgħux aħna nisostitua din il-kompetenza billi Eh, nispostaw kompetenza fuq livell Ewropew. Nixtieq dan nisħaq fuq u dan il-fatt għax aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq din il-pjattaforma, però eh, jista ikun hemm bidla fil-kompetenzi. Din il-pjattaforma hija inizjattiva għal taqsim ta' informazzjoni u ta' prassi eh, illi tkun ħaġa utli, importanti Però ir-responsabilità tal-Istati membri f'dan il-qasam u jaċara u nettama li mux ħatiġi eh, mibdula. U nishtiq najdilkom u koll li jina naħseb li emxi eh, ġa opinjonijiet raġonati mill istati membri fuq dawn il-pjazzaformi u edin jajdu dawn l-opinjonijiet illi memx bizzejiet informazzjoni ċara bejn ir-rabta diretta eh, bejn il-tħaddin eh, tal-pjattaforma u xogħol mhux dikjarati u anki eh, xi tħassib fuq l-implikazzjonijiet tal-budget li huwa aktar minn żewġ miljuni ta' euro f'dan każ. Grazzi. Maria Guacchini. Grazie. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi tal-SD jena shadow nishtiq nirringrazzja sul Dion u koll u kena laqat importanti ħafna. Ftemna pratikament li din il-pjattaforma hija neċessarja. U nixtieq nirringrazzjah l-Sur Dion ukoll tal-li qabel mal-proposti tiegħi. Il-proposti kienu illi għandu jkunem rapporti annuali mhux kull erba' snin. Ibilna wkoll il-Parlament għandu jiġi involut. Jiena konvinta illi din il-pjattaforma se tamela possibbli li l-pajjiżi kollha jikoperaw fuq dan il-punt. U nishtiq nisħaq fuq il-fatt li dan huwa obbligu, dan għandu jkun vinkolanti. Ma nistawx niddeċidu, ma nistawx niddeċidu aħna nibdew nitkellmu ngħidu li hemm ċerti pajjiżi li huma eżenti e, e, illi l-istati membri jkunu marbutin ma din il-pjattaforma u anki il-parlament għandu jkun involut u forsi deputat wieħed u anki l-involviment tal-Partit Soċjali Mm. Inkunu nistaw bla dubju niġildu kontra xol mhux dikjarat, ma nista sen elimina uħem ma sen naqsuh. U huwa importanti li t-wihet jisma' l-prassi f-fajzi uħran. Jena naħseb li proposta tana se jkolla reazzjoni anki tajba minnaħa tal Jena sen i-prezenta u s proposti uħran li rapporter Emxie anki xirfinar lingwistiku, hemm anki terminoloġiji li mhumiex preċiżi eh, imma naħseb illi mixjien tajjeb. Fisem li sejar il-shadow miexaw, pero ta' xi appunti. Napoġġa l-prinċipju tal-pjattaforma u anki l-attività ta' infurzar u anki l-komment tijak fuq il- Eh, fuq il-xol eh, mux dikjarat u fuq il-xol eh, illi huwa dikjarat ħażin. Anki il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni obbligatorja meta wieħed is anki il-kompetenza tal-istati membri għal daqstant dak it-ħassib tal-IPP u importanti. Irridu nizgoraw li konna valur għal investiment li se namlu, l-investiment tal flus ta' ċittadini, l-istati membri għandhom jiddeġi, għandhom kollu il-possibilità jiddetermu li li mumma l-attivitajiet illi eh, għandhom jiġu dikjarati eh, eh, data għandha tiġi skambjata b'mod effiċenti aħna napoġaw il-prassi fuq kwestjonijiet fiskali, però mbagħad hemm kwestjonijiet sensitivi fuq kwestjonijiet ta' protezzjoni ta' data, specialment meta niġu għal finanzi personali tal-persuni. Għalda standana dan u kol għandu jiġi parti mill-diskussjoni tarwisa fuq il-protezzjoni ta' data. U anki l-iskambi ta' informazzjoni tista' tkun anki tqum ħafna flus għanna tkun proporzjona għanna tkun proporzjonata anke għal livell ta' ksur. Umbata signora Kallas mill-grupp Alde. Grazie. Neprezenta l-Alde, flok is-sur ta' signora Tornaj, jiena ħanaqra dawn il-kommenti li tatni. Titlob skuza tal-li mixaw, hija viċi president fil-Kumitat tal-Impjigi u qed diskuti fi żewġ qiegħda tieħu parti fil-dipartiti fi żewġ kumitati. Nirringrazzjaw ir-rapporter tar-rapport, napoġġaw l-idea li tkunnaw din il-pjattaforma ġdida għax tinvolvi l-ispetturi tax-xogħol eh, ta' taxxa u anki partit soċjali. Aħna kontenti illi eh, dan l-iskambju sej sejtejjeb il-ġlida kontra il-xol mux dikjerat, sej, se jfaċilita kooperazzjoni u l-istati membri kun jistaw jitalmu minn xuxin, pero il-pjattaforma u kol trid tikkonsidra il-forums li jeżistu ġaw ma jkunx hemm irdoppjar. Il-pjattaforma barra minn hekk irid jirrispetta il-modelli differenti tal-suq tal-xogħol nazzjonali u għal din ir-raġuni l-istati membri għandhom ikunu għandhom ikollhom kontroll fil-livell ta' involviment tal-attivitajiet individwali. Grazie, President. Dan qasam importanti ħafna u naħseb l-idejat fu il-tqassim tal-ħjar prassi u importanti ħafna, eh, specialment meta hemm stima eh, minn 7 sa 16% tal-GDP eh, dawn huma l-istimi huma ħafna flus, hemm ħafna nies li qed jevitaw it-taxxi eh, biex jagħmlu gwadan finanzjarju, kwestjonijiet li imorru lejn it-taxxa u lejn il-kontribuzzjonijiet soċjali li kulħadd huwa obbligat jagħmel. U il-teżor pubbliku qed jiġi fraudat. Eh, dan huwa responsabilità ta' kull stat membru, però il-fatt li aħna ikonna skambju ta' prassi hija tajba ħafna. U dina miex eh, area ġdida ta' starriġ inna snin eh, minna tal-Komissjoni qed jagħmlu proposti inna anki f'dan il-komitat nitkellmu fuq l-infurzar, dejjem nitkellmu fuq l-infurzar f'dan il-komitat, għax dan huwa qasam ieħor E, e, l-regoli kollha mhux dawn biss. U dan bla dubju e, hemm bżonn appoġġaw u anki il-prinċipi komuni tal-fatt li għandna nitkellmu fuq u niskambjaw l-aħjar prassija ħaġa importanti u utli ħafna. Thank you, and thank you for your report. Grazzi, rapporter. Grazzi, President. Naseb ma tanċ nista' men fejn dumwis għaliex nirrispetta il-kompetenzi nazjonali l-ebda problema mek. Naħseb u koll il-Komissjoni meta nidiet il-proposta kienet attenta ħafna li tirrispetta il-kompetenzi, iżda nħossri li hemm punti oħra fejn nissimpatizza mal-idea li ma trid tkun 100% volontarja, Kikollok dawn il-punti individwali ta' kuntant ta' kuntatt kif għandna fil-proposta mbagħad stati membri jgħidu maħna ma nagħmlux hekk, allura maħniex qed insolvu s-sitwazzjoni ta' kooperazzjoni prattika fost l-istati membri li hija xi tant meħtieġa, u allura il-Kummissjoni ma tkunx taf lejn min seddur. Jiena qed nisma' fl-ispezzjonijiet flura f'pajjiżi, diffiċli naħdmu ma' pajjiżi l-oħra rridu nagħmlu kollox fuq il-level bilaterali, naraw min hu responsabbli u fil-prattika xorta jkollna persuna waħda u mhix is-sistema effettiva din. U qegħdin eh, nagħtu vantaġġ il-kriminali għaliex huma umma li qegħdin jibbenefikaw minn xogħol mhux dikjarat. U allura huwa ta' interess tal-Unjoni Ewropea li konna livell minimu ta' kooperazzjoni li jirrikjedi dan il-punt individwali ta' kuntatt u livell ta' partiċipazzjoni. ċertament se jkun aktar diskussjoni fost ix-shadows dwar dan il-punt Iżda irridu nsibu bilanċ bejn sistema mandatorja u sistema fakultattiva. Din hija xi ħaġa meħtieġa. E, jiena wkoll e, nista' ninkludi xi rimarki dwar xi punti li semmew illum għaliex ċertament hemm tħassib e, fir-rigward tal-budget baxx tal-Kummissjoni. Ġifieri rridu noqogħdu attenti ma nofqux flejjer sejda. Però b'xi mod xorta waħda rridu ntuhom l-appoġġ li jeħtieġu, allora rridu nikkummentaw fuq dan ukoll. U Unhu pjaċir nara li jkollna aktar diskussjonijiet fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna tajt il-President u grazzi għad-diskussjoni. Mela, l-aħħar punt fuq l-aġenda. Mela, kellna nerġgħu nisimgħu mill-Kummissjoni Sur Heinen reġa jgħat eh, hawnhekk biex nitkellmu dwar prassis leali ta' kummerċ fil-kattina tal-provista tal-ikel u u anki il-Sinjura Rajbinder hija prezenti u kol. Grazzi ta' sew tal-li ġajtu ġejtu għawnek il-rapporter eh, messaċ minn għanti rapporter spiegali illi kellu jaqbat aeroplan għal Polonja. U dana kien eh, kienet ċaġa tal-aħħar moment u għalek talabni. Anzi, ġentilment jitlobni li nekomunika illi se jisma tweġibit taħħa għal mistoqsijiet b'attenzjoni ħafna permezz ta' trasmissjoni bil-video u l-assistent parlamentari tiegħu preżenti u ċertament se jikkonsidra kummenti oħra li jkunaw fid-diskussjoni jekk joġobkom. Jekk xaġa simli tiġrilkom u tixtiequ li naddu eh, il l takom tagħkom iħabba s-sitwazzjoni aħna dejjem aħna lesti li nikkomunikaw direttament il kummissjoni Grazzi. Grazzi President tal-opportunità li tatuna aktar ħin biex inwiġbu għal ħafna mistoqsijiet li kellna l-bira. Se nipprova nwieġeb fl-ordni li smajnjom. Mela, nibdew il-rapporter. Mela, huwa semma il-fear factor, ġifiri il-fattur tal biza u kif il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tindirizza din il-kwistjoni. Kif ukoll saqsa l-iskema volontarja kif tista' tindirizza dan il-fattur tal-biża. Jiena naħseb li kont semmejt fl-introduzzjoni li dan il-fattur tal-biża huwa tassew kwistjoni kruċjali fil-qalba tal-problema ta' infurzar kif aħna identifikajna s-sitwazzjoni. Dawn isiru għal prassi tal-kummerċ normalment fejn ikun hemm relazzjonijiet kontratwali fuq żmien twil ħafna u fejn wieħed mill-partijiet huwa dipendenti ħafna fuq tali kuntratt u dipendenti fuq il-fat li relazzjoni trid tkompla. Tali situazzjoni normali, il-parti l-aktar dajfa, forsi tista' tibża li tirreferi għal dan kollu. Il-rapporter semma <coughs> l-sfond għal din il-komunikazzjoni kien hemm Eh, green Paper fil-fat fuq dawn il-prassis leali ta' kommerċ li kienu diġa saħqu din il kustjoni u il-punġilura fil-konsultazzjoni permezz ta' tweġibiet li ċevejna. Issa, il-problema bil-iskemi volontari, jew xoħut minnhom fil-fema tagħna, ma illi diffikultà li dawn normalment ma jagħtux possibilità kredibbli li jkun hemm infurzar u konfidenzjalità u rispett ta' dawn l-aħħar żewġ punti. Mod partikolari aħna inħossu li fis sistemi ta' nfurzar irridu nkunu nistgħu nresqu il-menti brabta mal mod konfidenzjali u jekk l-awtorità li tindirizza l-ilment jek soffizzjo tistax tagħmel ukoll investigazzjonijiet. Għal dak li għandu xaqsam ukoll il-parti interessata illi ġibdet l-attenzjoni tal autorita għal problema. Għallura, edin naraw il-Kommissjoni qed titlu sati membri li jindirizzaw din il-kwistjoni fil-komunikazzjoni tagħha. Signora Senalova kellha mistoqsija. Kif nindirizzaw il-kwistjoni li l-bdiewa għadhom ma taħlux għall-inizjattiva tal-provvista tal-katina tal-provvista u allura kien hemm xi xettiċiżmu għall inizjattiva volontarja. Iva, punt tajjeb dan tal-inizjattiva tal-katina tal-provvista ġifiri li bdewa ma naqdux u kif semmejt il-bira dan għandu x'jaqsam ma mekkanizmu ta' nfurzar għal kem nittamaw għadna nsostnu illi forsi jista' jagħti il-każ li il-ħaddiema jistgħu jingħaqdu f'dawn l-iskemi volontari għaliex dan naraw illi jiġri fil-fat fuq livell nazzjonali fil-pjattaformi nazzjonali. il parteċipazzjoni ta' negozji żaru medji hija xi ħaġa li tħassibna fir-rigward tal-inizjattiva tal-katina ta' provvista għaliex wieħed irid ikun membru jew parti minn inizjattiva biex bekk kollok benefiċċju dirett l-sistema naħseb huwa punt validu illi indirettament ukoll in-negozji żaru medji jistgħu jibbenefikaw mill-fatt illi jekk il-kumpaniji l-kbar jingħaqdu mal-inizjattiva ta' katina tal Profista' u japplikaw is servizz, allura dan jkollu effett fuq il-prassi u jkun hemm mbagħad effett fuq in-negozji żaru medji. Madana kollu din hija kwestjoni li se nevalwaw meta aħna neżaminaw is-sitwazzjoni fil-valutazzjoni tagħna. U dan huwa punt fil-fatt li semmejt il-bira. Mbagħad mistoqsija dwar il-marġini ta' dawk li bjaw bl-imnut u l-effett tal-UTPs fuq il-konsumaturi. Il-Kommissjoni ħolqot dan il-mezz ta' monitoraġġ tal-prezzijiet biex bekk ikonna aktar trasparenza fuq għal dak nixtaqsam dak li qed jiġri. Però m'aħniex qegħdin inkejlu l-marġni aktar naraw kif il-prezzijiet huma trasmessi fil-katina tal-provvista tal-ikel. Aħna m'għandniex informazzjoni sħiħa fil rigward ta' dana kollu iżda. Naħseb illi tal-informazzjoni sa' ċertu punt hija disponibbli fil-marġini. Allura, dawn il- UTPs, l-effetti zleali il-kummerċ dawn għandhom l-effetti, iżda diffiċ diffiċli li nkejlu s-sitwazzjoni. U dana mhux lan ewlini ta' din l-inizjattiva għal dawn il-UTPs U ċertament nittamaw li konsumaturi u koll jibbenefikaw minn katina ta' provvista li taħdem kif suppost. Issu fuq. Tana refera għal approċċi differenti bil-mod kif aħna indirizzaw UTPs u possibilità ta' mutjatur. u responsabilta għal ċertezza li il-prassi jkunu ġusti. Probabilment dan huwa approċċ tajjeb ħafna li jiġi użat fuħut minn ġurisdizzjonijiet u fuħut mill pajjiżi iżda aħna tal-fema li diversi approċċi huma possibbli. Naħseb li fi Franza fil-fatt hemm xi sistemi ta' medjazzjoni kif ukoll sa ċertu punt ir-Renju Unit għandu aġġudikatur b'tali funzjonijiet. Fil-fatt ħafna sistemi jistgħu jaħdmu iżda dak li huwa importanti hu li l-odot jiġu mirati lejn sejba ta' soluzzjoni mod l-aktar effiċenti u forsi din hija ir-raġuni għalfejn jista' jkun hemm ukoll taħlita ta' inizjattivi volontari u dawk leġislattivi fejn dawk volontari iridu jiċċertaw illi jekk il-problemi nistaw insolvuhom mod flessibbli u bla kontroversi din hija l-aqwa soluzzjoni għal kulunkwa problema ta' prassi lejali. Kien hemm talba għal lista ta' dawn il-prassi zlejali diversi stati membri ħadu dan l-approċċ aktar milli jietu approċċ tal-inizjattiva tal-katina tal-provvista billi jara il-prassi tajba. Naseb l-aktar punt importanti għawnek huwa li Xorta waħda dana jippermetti ċertu livell ta' flessibilità. Għaliex soluzzjoniet riġidi fl-aħħar mill-aħħar blacklist ġifiri riġidu jista fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx laqwa soluzzjoni għaliex fil-fatt dan jekk jipprova jkun preċiż jista' jeskludi xi frassi skoperti għaliex dan huwa qasam li huwa fi stat kontinu ta' żvilupp. U fl-aħħar naħseb eh, is-Sur Dante saqsina dwar l-iżviluppi ta' tiketti privati u jekk dan għandu xiġi kopert mill-UTPs. Ċertament aħna qed nagħmlu monitoraġġ u nanalizzaw dak li qed iseħħ għaliex dawn it-tiketti privati Dan huwa qasam milli qed jikber tal aħħar snin. Rridu wkoll nwieġbu għal żmien fejn il-konsumaturi jonfqu l-flus tagħhom dan huwa żmien li qed jonqos u hemm ukoll użu ħażin xi kultant ta' informazzjoni <coughs> konfidenzjali anzi il-ticket jar tal-ditti produtturi ta' dawn tikkoreġi ruħal kelima. U allura din il-prassi din il-prassi wkoll hija xi ħaġa riflessa Anzi, l-aqwa prassi jgħidu li m'għandniex nużaw informazzjoni konfidenzjali mod abbużiv Naseb għal dawn il-private labels għand insemmi li DG Competition dan l-aħħar wet u studju dettaljat. Dak intu xaqsam lazla fil-katina tal provista u l-istudju fil-fatt indirizza dan il-private label mod aktar dettaljat. Nittama li skoprejt il-mistoqsijiet kollha li kellna l-bieraħ u grazzi ħafna l-opportunità li tajtuna sabiex nagħmlu hekk. Ċertament jekk hemm aktar mistoqsijiet aħna kuntenti nwiġbuhom. Two more members Għanna żewġ membri. Is-sinjora Senalova. Grazzi, ħafna, għal eh, dawn it-tweġibiet. Jiena wkoll saqsejt mistoqsija oħra dwar is-suq intern fejn hemm il-multinazzjonali li jista' japplikaw prassi differenti f'pajjiżi differenti. Jiena xtaqt iktar informazzjoni dwar dan il-punt. Grazzi tal-li fakkartni, grazzi, kont insejta din il-mistoqsija, mela. Dak li huwa importanti għalina. U fil-fatt dan qegħdin analizzaw minn perspettiva tas-suq intern u kif semmejt il-bira, ċertament. Ħafna minn dawn il-UTPs jiseħħu fuq livell lokali. jistaw jiġu dirizzati jemmek u mill-istati membri u l sezzjoni tagħhom. Iżda, Narfu wkoll li jista' jkun hemm kwistjonijiet brabta ma' bżonn ta' koordinazzjoni. Jikollok soluzzjonijiet fuq livell ta' nazzjonali għal dak nixħasan koordinament fost sati membri iva. Nammettu, għanna stampa pjuttost frammentata iżda dak li huwa importanti aktar mill organizzazzjoni huwa illi xejn ma jaqab bejn leġislazzjoni tal-Istati Membri, jiġifieri, ma tantx tista' tbiddel is-sitwazzjoni. U dak kien puntat tħassib għaliex ukoll kien hemm kummenti dwar il-forum shopping għaliex hemm ġurisdizzjonijiet li m'għandhom l-ebda regola fir-rigward ta' dan. U allura konna din nistudjaw situazzjoni u sen komplu namlu għek, kemm il ta' frammattazzjoni li iva hija preżenti iżda minna l-oħra. Forsi tkun wis xaġa drastika li sempliċement normalizzaw. Naħseb illi għanna nipromovu <coughs> e, mod komuni kif nifmu situazzjoni, xirma l-prassi li ġiġu indirizzati minnaħa l-oħra. Dak li importanti ħafna huwa li nippruvaw kooperazzjoni bejn istati membri u naċċertaw li s-sistemi ma ma jħallux lakuni gbar. Grazzi. Talli ġajt zortna dal-ordu tajt il kelliema Skużawna li mawx iktar kollegi prezenti. Naħseb illi l-qatt il-musmar fuq rasu meta qed il-bilanċ bejn dawn l-approċċi volontari u obbligatorji u dejjem tisir aktar aktar importanti li l-miżuri ikunu tajbin. Inti semmejt l-infurzar. Donna għati niskem ħafna dwar l-infurzar għawnek dan il-komitat. Pero, xtaqt insemmi li għet nifhem li inti responsabbli wkoll għal grupp ta' livello li ta' dawk li bjaw bl-imnut u ovvjament dawn il-kwistjoni huwa importanti għaliex il-beħ bl-imnut huwa tassew fil ofol fil-qalba ta' ħafna mis-suġġetti li jaqgħu taħt dan il-punt u allura nittama li dan il-punt fuq l-agenda tagħhom ta' dan il-grupp u kif huma qegħdin jiddiskutaw, jiddiskutuh. Jiena mexxejt avveniment fil-Parlament ma' ħafna organizzazzjoni tal-kummerċ u ħafna membri mill-Kumitat Agri kienu preżenti wkoll għax huma interessati ħafna wkoll fil-aspetti agrikoli. U xtaqt insemmihom lok dan il-punti, grazzi. Iva, fil-fatt aħna waqafna grupp ta' livelloli għal beħ bl-imnut, bħala segwitu għal pjantazzjoni tal-imnut illi ġi adottat fil-bidu tal-2013. Parti minn pjantazzjoni kien jirrigwarda il-prassis leali ta' kummerċ, l-UTPs. Iżda il-grupp ta' level u li għaddu ma' fukax fuq l-UTPs minħabba iż-żmien tal-kussjonijiet involuta għaliex kena komunikazzjoni fl-ulju. Qed nagħmlu x-xogħol issa biex nivvalutaw kif l-iskemi volontari qegħdin jaħdmu u qegħdin niddiskutu mal-Stati membri u allura din ma kienx l ewlenija għall grupp tal-livelloli għall-imnut għal-kem forsi se nitpjaċi ftit mis-suġġett tal-lum, l-sfidi ewlenin li dan il-grupp tal livelloli li kienu fuq naħa transformazzjoni strutturali kbira jew digitali tal-settur tal-imnut. Dik hija priorità għal dak li għandu xaqsam l-adattament tat trasformazzjoni digitali mbagħad min-naħa l-oħra xi ħaġa li torbot ma' dan is-suġġett il-problemi li jfaċċaw in-negozji żaru medji. Allura nammetti dan ma kienx suġġett ewlieni fuq l-aġenda tal-grupp ta' livell oli. U anki żmien involut eh, kien fattura li xissa qegħdin fażi din is-sena fejn qegħdin nistennew u naraw kif l-iskema volontarja se tiżviluppi, tiżviluppa anki fuq livell Ewropew. U kif l-iskemi volontarji jiżviluppaw fuq livell nazzjonali, kif il-tweġiba leġislattiva nazzjonali taħdem u issa mhux il-waqt fejn xogħol li ikun kollu lest Irridu naqgħod attenti li ovvjament is xogħol kollu jsir biex imbagħad nistgħu navalwaw il-sitwazzjoni ta' dawn il-prassis leali. Grazzi ħafna tajt il-President ċerta li se jkollna iktar mistoqsijiet ek kif il-rapport iġi abbozzat u jkun elementi. Grazzi ħafna l-pariri tijak. Jina ċerta li direttament il-membri se jkollhom kuntatt miegħek. Grazzi. Have to officially say that the Tajjeb, nista' ngħid illi l-laqgħa li jmiss ser tkun nar il-21 ta' jannar fid-disa. Grazzi dak kollox.